Mela nibda mill-ġdid l-odwa it-tajba lil kulħadd ninqakom il-qalb għal din l-aħħar laqa tal-Kumitat qabel vaganzi tas-sajf. L-aġenda tal-lum. Għanna mistiedna speċjal l estonja fil-fatt nixtieq mistieden lil Jevgeni Osinovski, Ministru għall-Impjigi u għas-Saħħa u l-kollega tiegħu is-Sinjura Kaja Iva, Ministru għall-Protezzjoni Soċjali mill-Estonja wkoll għanna diskussjoni dwar il program tal-presidenza tal-Estonja li għandu xieqsam ma' suġġet partikolari tagħna sal-10 nofser nibdew bil prezentazzjoni mill-Ministru Iva u mbagħad wara nisemew mill-Ministru Osinowski. Kieku tistgħu zomu sa' ħames minuti ikun aħjar, pero naħseb għandna ftit iktar ħin sabiex tkunu żidu mal-ħin tagħkom jekk hemm bżonn. Nadilek il-kelma. Sur President, kollegi, nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità sabiex nippreżentaw il-pjanijiet u l-prioritajiet tal-Presidenza tal-Estonja eh, fil-kumitat tagħkom. Il-protezzjoni soċjali, l-assigurazzjoni soċjali, il-politika għal-familja u it-tfal jew taħt ir-responsabilità tiegħi u ser nitkellem dwar il-prioritajiet tagħna f'dan il-qasam u mbagħad isur Osinowski se jitkellem dwar il-qasam tiegħu. L-Estonja għanda il-presidenza tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea għall-ewwel darba u l-motto għal din il-presidenza hija laqda permezz tal-bilanċ Dan infisser illi lan prinċipali tagħna bħala presidenza hija illi nżommu l-Ewropa maquda billi nipruvaw insibu bilanċ bejn partijiet differenti, valuri differenti, idejat differenti, azzjonijiet differenti. Fil-qassam tal-affarijiet soċjali aħna nixtiequ li l-Ewropa tkun unjoni maquda u tikkonsidra l-bżonnijiet ta' kull ċittadin għabbażi ta' valuri komuni fejn kull individwu huwa vitali dan huwa partikolarment importanti bħalissa għaliex it-twemmin tal-ċittadini fil-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea huwa dajjef. Għalhekk libertajiet fundamentali bħal movement ħieles u opportunitajiet ugwali huma vitali illi l-Unjoni Ewropea tiggarantixxihom, aħna nappoġġaw bħala priorità il movement ħieles tal-persuni. Jekk iċ-ċittadini ma jkunux jistgħu jiċċaqalqu għal pajjiż ieħor, ma jkunux jistgħu jibbenefikaw minn benefiċċji ta' Eh, sigurta soċjali mela il movement ħires mhux garantit għalhekk leġiżlazzjoni prinċipali għalina tinkludu wkoll ir-regolament ta' koordinazzjoni tas sigurta soċjali u l-aġġornament tiegħu. Fl-istati membri fis-sistemi soċjali tagħhom iċ-ċirkustanzi tbidlu ħafna u hemm bżonn li regoli jsiru iktar trasparenti aktar faċli sabiex tifhimhom u timplementhom. Aħna ser nibnu fuq ix-xogħol li diġà sar minna ta' Malta bdew in-negozjati fil-Kunsill fuq żewġ suġġetti eh, tqal. Aċċess ugwali għal benefiċċji u um, suġġetti u suġġetti u liġi applikabbli irridu namlu naslu għal-tejim ġust fl-ħar mill-ħar. Il-kollegi Maltin għamlu xol tajab ħafna u għahna nishtiqu inkomplu ma dan ix-xogħol fil-presidenza tagħna. Irridu niftħu żewġ kapitli il-kura fuq terminu ta' żmien twil u benefiċċji tal-familja. Waqt il-presidenza tagħna aħna wkoll nixtiequ nilħu ftehim fil-Kunsill fuq dawn l-erba' kwistjonijiet. Aħna nixtiequ niżguraw illi ir-regoli n-nies jistgħu jiftuhom jifmuhom faċilment u t test huwa trasparenti. Kollegi, l-Ewropa qatt ma se tkun inklusiva jekk ma kunix nistgħu niggarantixxu id-drittijiet ta' kulħadd ikun ikunu differenzi F'soċjetà illi dejjem qiegħda tixjieh huwa importanti illi niggarantixxu id-drittijiet ta' nies b'diżabilità u bi bżonnijiet speċjali mhux drittijiet astratti, però soluzzjonijiet prattiċi, reali, qed nitkellem hawnhekk dwar id-direttiva tal-aċċessibilità li għandha lan li timplementa fl-Unjoni Ewropea il-Konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Maquta għad-drittijiet tal-persuni b'dizabilità. Nafu li din id-direttiva ser twassal għal diskussjoni diffiċli minnaħa rridu niggarantixu drittijiet ta' nies b'diżabilità u nippermettu l-nies illi jiexu b'mod indipendenti u jipparteċipaw fis-soċjetà u jagħmlu deċiżjonijiet indipendenti u minnaħa l-oħra rridu wkoll noqogħdu attenti illi ma nimponux rekwiziti sproporzjonati fuq il-negozji irridu niprovovu kol il-movement ħiles tal-prodotti u s-servizzi. Nasbu illi nistaw naslu għal-kompromess u irrida tajba u xewqa ta' kooperazzjoni minnaħa tal-Istati membri sertenna sabiex nilqu ftejn fil-Kunsil. Fit-12 13 ta' Ottubru f'Tallinn se jkunem konferenza tal-esperti dwar it-tranzizzjoni minn servizzi fl-istituzzjonijiet għal servizzi fil-komunità. Dan għandu x'jaqsam ma' għajxin indipendenti, rridu namlu skambju tal-aħjar prassi ta' arfin ta' soluzzjonijiet il jamlu possibli għannis il-li jiexu mod indipendenti u b'mod dinjetuż il-Kunsil jixtieq jadotta konklużjoni dwar dan is-suġġett, nixtieq ukoll infakkarkom fil-motto tal-Presidenza tagħna l-għaqda permezz tal-bilanċ. Kollegi, il-Presidenza Estonjana ser tkun ta' suċċess biss jekk l-imsiba tagħna jkunu lesti li jaslu għal kompromess. Nispera li jkollna kooperazzjoni kostruttiva u nispera li jkollna presidenza ta' suċċess. Grazzi. Grazzi ħafna, Ministru. Issa naddi għal Ministru Osinowski. Signuri. Sen kompli ma dak li għalet il-kollega għaj diġa. Jina ser nitkellem ftit iktar dwar dawk il-prioritajiet il fil-qassam tal-impjegi soċjali Diġa is-semmit l-Ewropa inklusiva illi toffri opportunità gwali lil kulħadd din hija priorità l-President tagħna. Aħna naħsbu f'Ewropa Soċjali fil-qafas ta' soċjetà diġitali naħsbu li din hija prekondizzjoni għal Ewropa digitali. Din hija priorità orizzontali oħra għal presidenza Estonjana. Fil-qasam tal-impjiegi aħna ser niffukaw fuq il-mobilità xogħol. Rridu nilqu ftehim fil-Kunsil fuq id-direttiva ta' stazzjonar tal-ħaddiema nixtiequ li nsibu bilanċ ġust bejn id-drittijiet tal-ħaddiema stazzjonati u il-libertà tal-kumpaniji illi li jiprovdu servizzi fis-suq uniku. Dan huwa ovvjament fajl diffiċli għaliex qiegħed fil-qalba tal-ideja Ewropeja fejn hemm il-valuri tal movement ħieles is-suq uniku il-ġustizzja u l-protezzjoni tal-ħaddiema. Għalhekk iridu nsibu soluzzjoni bilanċata. Se nkomplu ma' xogħol il sar mill-kollegi Maltin sabiex insibu bilanċ tajjeb irridu nalqu l-laguni sabiex insibu kompromess u inwaslu test ċar legali u li nistgħu ninforzaw. Aħna ambizjużi fl-anijiet tagħna u nixtiequ illi insibu ftejjim fil-Kunsill sal-laqa tal-EFSCO ta' Novembru. Umbat wara nkun nistgħu nibdew ninnegozjaw ma'kom trasformazzjoni teknoloġika ta' digitalizzazzjoni għanda effett kbir fuq is-soċjetajiet tagħna. Għalhekk aħna nilqgħu il-proposta tal-Kummissjoni dwar il-Pilastru Ewropew għad-Drittijiet Soċjali. Dan jati messaċċar li ċittadini tagħna ta' xini l-Ewropa ħafna minn dawn id-drittijiet ovvjament diġà jeżistu f'ħafna stati membri llum il-ġurnata, però xieħut le. Però l-aktar importanti il-pilastru huwa impenn politiku tal-Unjoni irri jenfasizza illi ma jistax ikun hemm tkabbir sostenibbli mingħajr ma niprovdu opportunitajiet indaqs u protezzjoni soċjali adegwata. Aħna nixtiequ li nimxu l-qoddim bid-diskussjonijiet tal-pilastru fuq livell politiku fil-Kunsill Nispera li il-Parlament Ewropew ikun ambizjuż daqsna u flimkien mal-Kummissjoni nkunu nistgħu niffirmaw il-proklamazzjoni qabel l-aħħar ta' din is-sena. Sabiex nigarantixxu opportunitajiet indaqsa l kulħadd fis-suq tax-xogħol, huwa importanti illi l-Unjoni Ewropea tippromovi l-miżuri għal bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, miżuri illi jappoġġaw sim iktar ġust ta' ta' trobija bejn il-ġenituri u joffru li n-nis aktar opportajiet jipparteċipaw fis suq tax xogħol kif ukoll l-irġiel li jipparteċipaw fil-ħajja tal-familja f'dan il-kuntest waqt il-Presidenza Estonjana ser niffokaw fuq l-ewwel diskussjonijiet tal- abbozz ta' direttiva ambizjuża fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata miżura miżuri oħra għal bilanċ bejn ix-xogħol u ħajja privata se jkunu is-suġġett ta' diskussjoni ta' laqa formali tal-Ministri ta' unjoni Ewropea tal-in il-ġimgħa d-dieħla se nikkonċentraw ukoll fuq il-bilanċ f'kuntest ta' tipi ġodda ta' familja u forom ġodda ta' xogħol. Ovvjament ma nix ninsew il-kwalità tal-ħajjiet ta' xogħol tagħna u ir-relazzjonijiet ta' xogħol. Proposti pendenti u negozjati li għaddejjin dwar id-direttiva dwar il karċinogeni u l-mutaġeni. Irridu nsibu pożizzjoni komuni u bilanċ bejn l-opinjonijiet diverġenti. U l-qoddim. Importanti illi l-ħaddima minn ħaddem u li dawk li l politika jadattaw ir-rwieħom għad-dibdil tal-ekonomija u suq tax-xogħol fuq l-Unjoni Ewropea ser niddiskutu forum ġodda ta' xogħol f'konferenza ta' livell loli dwar il-futur ta' xogħol fi 13 l-14 ta' Settembru f'Tallinn. U rridu naġu diskussjonijiet fuq eh, l-sfidi tal kondizjoni ta' xogħol u ehm, is-soluzzjonijiet. Aħna ser naswa konklużjoni ta' kunsil fuq il-futur ta' xogħol. Sabiex namlu dawn il-kompiti nafu illi għanna l-appoċ u l-arfin ta'kom. Dan huwa importanti. Għal politika tajba ridu analiżi tajba għalhekk għandna l-aġenziji tripartiti li jistgħu jgħinu nasa biex u l-anjiet tagħna aħna għana li l-Parlament Ewropew jadotta l-pożizzjoni ta' malajr u nibdew it-trialogu Ew l-enfasi illi tpoġġiet fuq kull aġenzija b'mod separat u Urridu eh, neżaminaw iktar possibilità sabiex immexxu dan kollu l-qoddim bħala pakket. Parti sostantiva ta' tessi għall-istess għalek eh, sabiex naslu għal kompromess ta' malajr flessibilità ta' hija importanti ħafna lina. Kollegi, waqt il-presidenza tagħna se jkollna ħafna suġġetti diffiċli d-dimna, però nist nista' nassigurakom li flimkien mal-kollega ser namlu da koll nistgħu sabiex inwasslu riżultati konkreti sal-aħħar tal-Presidenza tagħna. Grazzi. Rejt herzlichen Dank, Minister. Grazzi ħafna, Ministru. Il-proċedura fil-Kumitat edha illi wara l-ewwel round ta' diskussjoni nisemgħu mingħand il-koordinaturi tal-gruppi politiċi u mbagħad fit-tieni round ikun hemm opportunità għal membri l-oħra sabiex irresqu mistoqsijiet jiena nissuġġerixxi illi inqasmu il-mistoqsijiet fi gruppi kun iktar faċli hekk. L-ewwel kallim David Kaza għal PPE. Grazzi, Sur President, Lodwa tajba ministri, grazzi għal prezentazzjonijiet ta'kom. Il-presidenza ta'kom waslet f'punt kruċjali għall-Ewropa huwa periodu fejn il-koll qed nippruvaw nilħu riżultati tanġibli f'termini ta' impjiegi, edukazzjoni, ħiliet, il-movement ħieles tal- ħaddiema u ta' ċittadini. L-Ewropa huwa post fejn nistgħu nkunu gburin li għandna demokrazija b'saħħithom minnaħa u l-aħjar protezzjoni soċjali minnaħa l-oħra. Nisperaw li l-affarijiet jibqgħu kif inhuma, għalhekk jiena nisħaq mal-Presidenza tagħkom sabiex tipproteġi l-valuri u l-libertajiet tagħna hekk kif inhuma fit-trattati rridu niżguraw li l-prinċipji tal-moviment ħieles kummerġ ġust u solidarjetà ikunu minn ta' qudiem meta niddiskutu il-proposti differenti li u dimna bħalissa. Il-presidenza konti titkellem dwar da permezz tal-bilanċ. Joġobni dan it-titlu. Il-mistoqsija tija hija x'tista' tagħmel il-presidenza ta'kom sabiex taqqat id-differenzi tal-opinjonijiet dwar dawn is-suġġett. Il-problemi fis-suq tax-xogħol u terġa' issaħħaħ mill-ġdid il-proġett Ewropew tagħna. Jiena nemmen illi matul it-terminu tagħkom irid ikun hemm bżonn hemm bżonn ta' attenzjoni mhux biss fuq il-kwistjonijiet tekniċi iżda wkoll fuq l-aspetti politiċi sabiex nilqu l-aħjar riżultati għal futur tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fisem il-grupp tal-SND il kelima li mis. L-Honorable Youngeris, grazzi Ministri tal-li prezentajtulna il-program ta' idma ta'kom f'dan il-komitat. Jina u koll joġobni titlu ta' presidenza ta'kom għalix naħseb illi dinija il-problema illi kullħat qed jipprova jsolvi, irridu nippruvaw nżommu laqda u nagħmlu dan b'mod bilanċjat. Et nifem illi dinija l-ewwel presidenza tagħkom, l-ewwel kummentija jeli nifirħilkom tal-li spiċċajtu f'suċċess it-trialogu dwar il-karċinoġeni u l-mutaġeni għaliex il-presidenza ta'kom bdiet fuq is-siq tajba. Inna xira tlesti it-tralogu fuq l-ewwel parti ta' din id-direttiva. It-tieni punt. Palma qal il-kollega tiegħi sur kaza, aħna ninsabu f'perjodu speċjali fil-proċess tal-mandat tagħna tal-Kummissjoni. Wasal iż-żmien li nofru riżultati fuq ċertu kwistjonijiet soċjali. il-Kummissjoni trid ukoll Ewropa ta' AAA anke fuq aspetti soċjali wasal ismin li naswa riżultati kuntenta li smajtkom tajdu li tixtiequ konklużjonijiet tal-Kunsil dwar id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema fil-laqa ta' Ottubru ta' EBSCO u bekk inkunu nistgħu nibdew it-trialogu fil-presidenza tagħkom. Jien nieħu r jekk dan ikun il-każ. Għandi mistoqsija li għandha x'taqsam ma' trialogi dwar il-finanzjament tal-korp tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà. Naħseb li ser tiddiskutuha. Jekk nibdew naħdmu fuq il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà mingħajr flus ġodda għal dan il-proġett, dan ikun ifisser il jekk inħalsu għal dan il-korp ma nkunux ma jkollniex flus għal proġetti oħra illi huma għal qalbna u għal qalbkom ukoll. Għalhekk kif taħsbu illi ser nibbilanċaw il-Korp Ewropew tas Solidarjetà mal l-IFS u l-Erasmus Plus. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fl-isem li sijar Antija McIntyre. Grazzi, Sur President, eh, u nixtieq nilqal il-Ministri, grazzi ħafna tassew eh, onur. Wara l-interventi ta' żewġ kollegi tiegħi wkoll nixtieq ngħid li nilqa' it-tema ta' unità permess tal-bilanċ. Partikolarment eh, fil-qasam tal leġislazzjoni tal-impji il-bilanċ hija dejjem xi ħaġa li rridu nirsistu għaliha għalih pjuttost. U eh, nemmen eh, il-regoli jridu jkunu faċ biex għet jifimum. Jena ġej minn sfond ta' negozju zaħir u naf li negozju zaħir l-ideal u li kunem regoli li wieħed ma jirġa għatta sekli biex jiprofa jinterpretom, jifimom, jew eh, addirittura jħallas avukat biex ikun ċert illi it-interpretum kif suppost. Jekk l-affarijiet ikunu sempliċi, faċli biex wieħed jifhimhom, allura l-kumpanija żaru medji partikolarment ħossuhom siguri u illi mhux millu malada jista' jisibu rwieħhom fl-illegalità. Punt. fajl partikolari ta' interess huwa dak ta' l-istazzjonar tal-ħaddiema dan huwa suġġett eh, fejn tassew neħtieġu regoli li faċli wieħed jifhimhom. Huwa wieħed fejn irridu eh, nkunu maquda bejn 28 stat membru. L-interessi u l-perspettivi differenti tagħhom u nemmen li huwa tassew interessanti illi itmun qiegħed fidejkom. Il-għaliex aħna bus nibżaw li sta jkollna asma bejn il pajjiżi tal-ġodda biex nejtek u zar u l-pajjiżi ikbar u li forsi għandhom ekonomi iktar b'saħħitha u nemmen li huwa sew ta' valuri li jkun l-pajizi zar li jkunu rappreżentati dan iż-żmien. U nishtiq eh, nisma naqra intom xantkom xitejdu, eh, nishtiq nara naqra kif taraw il-bilanċ bejn il-vant u l-ponent tal-Europa, kif ħanżommu dawn iż-żewġ naħat tal-Europa maqudin, uniti u xaħġa illi fl-axar mill-axar ħat wassal riżultati fuq dan id-dossier tal-istazzjonar tal-ħaddiema. Grazzi, issa, is-senjura da Fil-fatta, eh, ħanati ħin eh, il-kollega tiegħi biex ħejjiruħu għalbut li mismela. Nemmen li wara diskors li smajt eh, hemm numru ta' sfidi li għandkom u tibkom u nafu li mhux żmien faċli l-Ewropa. Però bdejtu tajjeb eh, naħseb illi n-nies attenti għal dak li qed tgħidu dan grazzi wkoll għat-tim tiegħek jew eh, dan konna dan ukoll li intom komunikajtu eh, il-prioritajiet tagħkom anke qabel il-mistaqsijiet tiegħek ikunu indirizzati eh, li sur Masinowski u ħan nitkellem dwar il- dosje tal-istazzjonar tal-ħaddiema jien ġejja minn pajjiż żgħir ir-Repubblika Ċeka inti Inti fil-fat, sor ministru, inti jassassjonata unek fi Brussel, nifsek nittama li maħabbaċ wiċċek ma' problemi fil-Belġu, pero jena nibza illi l-affarijiet jistaw jigravaw fil-ġejjen, jistaw marru għallar, inti għat illi ħatisma u koll għal femijiet differenti u nħoss li l-Estonja hija moderator tajjeb ta' dan id-dibattitu u nemmen li hija sfida li għandkom illi tieħdu konsiderazzjoni iż-żewġ naħata u Nipruvaw din u konsens bilanċ fih dan il konsil kif sema partikolarment anke minn minn ministru Iva għal dawk li jixtruq u jżommu l-moviment ħieles tan-nies u tas-servizzi. ġviri. nitamaw illi taħdmu sew ma koll il-pakett tal-mobilità u naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar huma is-setturi tax-xogħol tal-impjeg iridu jaħdmu qid fejta eh, l-onorevoli anzi lill-Ministru Kaja Iva. Fliema u meta ċirkostanzi ikun hemm dawn il-liġijiet eh, li inti semmejt, inti forsi fil-sfera soċjali xsebt li daħal elementi ta' digitalizzazzjoni Illa li għax eh, jista' jkun hemm xeqsim ta' informazzjoni fuq eh, benefiċċji u servizzi soċjali biex nindirizzaw każijiet ta' frodi. Naħseb li approċċ tajjeb dan il-ħattu, ma ġenerali innovazzjoni, digitalizzazzjoni, nafu aħna bħala politiċi ma nistawx inwaqfu, ma nistawx illi nibżaw d-dim din l-sfida u għallura nemmen li intom tistaw tkunu eżempju għalina l-koll toħorġu anki bċertu soluzzjonijiet eh, fis-settur tax-xogħol kif ukoll tal-koordinazzjoni soċjali nitolbu biex ukoll ikun hemm sim tal-ħjar prassi affarijiet li ġira ħadmu għaliex xnafu li intom l-ispensa tagħkom għandkom affarijiet li ħadmu eh, nixtieq ngħid li jiena għandi xorti li għandi konsulent uh, konsulent estonjan eccellenti, ġifiri nista' ngħidilkom illi nistgħu ikunu sħab tal-ġen bejnietna Repubblika Ċeka u l-Estonja u anki il-pajjiżi l-oħra. Issa għal-gwe NGL Joe Pimenta Lopez. Lodo tajba u grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzjakom tal-li tajtuna din l-opportunità sabiex nkunu nafu direttament il-prioritajiet tal-presidenza tal-Estonja għas-semestru li miss għandi xi kummenti x'nagħmel. L-ewwel fuq il-pilastru soċjali aħna lkoll nafu li fil-prassi il-pilastru eh, soċjali ma jistax eh, huwa pilastru eh, politiku mingħajr saħħa legali. U hemm elementi soċjali jirrikonoxxu ruħom f'dan il-pilastru jarawhom riflessi fil-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. U qed ngħid sew, Unjoni Ewropea x'jekk aħna nixtiequ nġildu kontra dumping soċjali m'għandniex bżonn soluzzjonijiet ta' żewġ veloċitajiet. U f'dan il-kuntest nixtieq nisisti li nagħmel xi punti u mistoqsijiet u nhar jekk tistgħux tweġbuna. Nixtieq nkun naf jekk sibtux dwar li tesploraw il-possibilità li eh, l-Unjoni Ewropea titħol fil-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem kif hemm skont it-trattati jew anka fil-Karta Soċjali Ewropea sabiex ikun hemm koerenza bejn it-trattati internazzjonali differenti ta' drittijiet li jiddefinixxu il-mudell soċjali Ewropew u b'referenza għal dan il-modell soċjali Ewropew partikolarment nixtieq eh, nara li wieħed mill-elementi fondamentali ta' dan huwa proprju ir-rabta li hemm bejn l-interlokuturi soċjali u nixtieq nkun naf jekk intom ħsibtux dwar xi inizjattiva sabiex insaħħu l-qafas tan-negozjati kollettivi propju fiħdan l-ambitu ta' l-ambitu statali u nkella Ewropew eh, skont il każ Laħarnet u mod aktar konkret nixtieq nirreferi għal pożizzjoni tagħkom dwar id-direttiva tal-ħaddima stazzjonati. Jenet tinkwetani li għadkom qed taħsbu dwar il-bilanċ bejn is-suq wahdini u ġittijiet tal-ħaddiema meta ir-riforma tad-direttiva tal-istazzjonar eh, għandu jkollha bħala għan prinċipali li tejjeb il-livelli eh, ta' xogħol li mhumiex qed jitjiebu bħalissa jekk tista' tina xi dettalji nirringrazzjawk. U rridu nikkunsidraw ukoll li għanna riżultati diżastrużi ta' traspożizzjoni ta' direttiva ta' applikazzjoni ta' direttiva ta' stazzjonar li suppost ġiet eh, trasposta mill-Stati membri mhux qed isir u hemm xi stati membri li għandhom ukoll ehm, proċeduri ta' ksur miftuħin kontrihom fuq għadi. Grazzi. Für die Grünen jetzt Tatjana Stanovka. Istrana Xlatviski. Katat bimam karta. is Zdanoka għal-ħodor, nitkellem bil-Latvjana u net nishtiq nil-għal-Ministri fosna, nishtiq ilkom li tbaxxaw għad tul dawn is tal-Presidenza. l ewel mistoqsija ti jiet mura għal-Ministru Iva ma nafx forse l-interpretazzjoni eh, ma kienax preċiża. Jista' jkun nafu li l-lingwi tagħna huma differenti waħda mill-oħra. Inti kont qed titkellem dwar l-istess livell ta' appoġġ eh, l-istess ammonti li jingħataw. Nixtieq nitolbok tista' tidħol naqra iktar eh, fid-dettall fuq din is-sistema ta' appoġġ ta' jnuna li qed li għandkom f'moħħkom kif ukoll il kwestjoni ta' tħu nazzjonali minimu għal-familji. Prezentament aħna qed naħdmu fuq ir-riżoluzzjoni tagħna hawnhekk fil-Parlament fuq eh, dan is-suġġett, però sfortunatament aħna ma nixxinniex. naslu eh, għatmim ta' din il-proposta ta' direttiva. Nixtieq inkun naf naqra x'inhi l-pożizzjoni tiegħek dwar dan is-suġġett kif ukoll peress li inti tkellimt fuq eh, id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddiema nemmen li dan huwa suġġett mirbut mal-kustjoni ta' tħul u ta' salarju minimu. Per eżempju, il-salarju minimu, il-minimum wage, li fil-Latvja hija ħames darbit inqas dik fil-Lussemburgu. U nemmen illi nemmen illi fil-kastakom hija xi ħaġa simili wkoll hemm din diskrepanza kbira. Kif nistgħu insolvu din il-ħaġa eh, Bat hemm il-kontradizzjonijiet ukoll li jeżistu fil-kussjoni tal-ħaddiema stazzjonati peress li l-slogan il-kbir ta' politikanti tal- tal-punent tal-Europa huwa equal work for equal pay l-istess xogħla l-istess ħlas, però naħseb li din hija xi ħaġa li mhux bisalvant jew għall-punent tal-Ewropa tkun kullimkien e din id-diskrepanza fejn hemm min qed jitħallas għall-istess xogħol ħames darbit iktar, ma naħsibx li ħatejn l-Unjoni Ewropea it-tieni mistoqsija li darba indirizzata lill-Ministru Osinowski fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja nemmen li jiena bħala rapporter fuq din il-kwistjoni l-ewwel evalwazzjoni tagħna fuq l-intenzjoni ta' din id-direttiva kif preżentata mill-Kummissjoni. Iktar waħda pożittiva mill-negattiva. Pero kena xie punti ta' interrogazzjoni li għaliex kena kwestjoni ta' kem ħajdu mill-lif tal-maternita u dan marbut mal-fatt li dak li għana federativa fuq il-lif tal-maternità mhuwiex sodisfaċenti. Forsi tistgħu twiġbu mistoqsija fuq din il-kwestjoni ġifieri fuq il-lif tal-missier u tal-om. Grazzi, issa għalli FDD minn xet nara. Rapporter, le? Le, ma uħat? Li jennef, imma l-darbohra ma t-nara l-ħat. Mela l-ura, naħseb li l-ewel serje ta' interventi mill-koordinaturi tista' tala hawnhekk u allura nistgħu ngħaddu mill-ewwel għat-tweġibiet minn naħa tal-Ministri jekk jogħġobkom. Sinjura Ministru. Grazzi ħafna għall appoġġ tagħkom għall-Presidenza illi għada fil-bidu tagħha fil-fatt nixtieq ningrazzjakom kemm għal kommenti kemm għall-mistoqsijiet. Ħanibda nwieġeb il-mistoqsijiet. L-ewwel net. mistoqsijiet ġenerali dwar riżultati speċifiċi u kif ħanal nerbu l-problemi fuq dawn is-soġġetti tan delikati, kif nistgħu nilħu ftehim fuq pereżempju regolament dwar il-koordinazzjoni. Aħna minna biċċa xogħol tajba fit-ħejjija ma' trio, ġviri jiġifieri l-Bulgarija u l-Awstrija, u nixtiequ illi ikorna approċ unit fuq eh, il-koordinazzjoni ta' sistema ta' sigurtà soċjali. Nixtiequ nirħu opposizjoni komuni eh, f'Ġunju biex imbagħad eh, nibdew il negozjati fil-Kunsill ta' Lulju ta' din is-sena. Ta' sena d-dieħla, skużawni. Rridu naraw illi ikonna tekst sempliċi illi wieħed jifmu u illi jieħu konsiderazzjoni id-divermit madwar il-mejda. Nishtiq u koll nżommu l-bazi legali separata biex nkunu nistaw niksbu rizultat speċifiku fuq il-files in kustjoni fuq l-implementazzjoni tal-koordinazzjoni ta' sistemi soċjali kien hemm mistoqsija interessanti fuq il-fatt li nużaw sistemi digitali għall-iskambju ta' data, per eżempju, bejn l-autorità ta' sigurtà soċjali. Aħna diġà għandna sistema ta' skambju ta' informazzjoni. Ħajkonna workshop tal il-presidenza fejn ħajkun hemm esperti, ħanitkellmu dwar dan is-suġġett u ħan ippruvaw noħorġu wkoll b'soluzzjonijiet viabli illi nistgħu nużawhom eh, mod iktar ġeneralizzat. Fl-aħħar mill-aħħar il-koll nixtiequ sistema illi kemm jista' jkun tieħu mill-inqas żbalji u kemm jista' jkun telimina il-frodi. Fuq il-paga minima, jiena ma semmejġ dan fid-diskors tiegħi, meta kont qed nitkellem dwar opportunitajiet indaqsa, kont qed nitkellem dwar aċċess indaqsa għal drittijiet li nies għandhom għas-sigurta soċjali anke meta jaqsmu l-frontiera biex niżguraw ġifiri li n-nies ikunu jistgħu eh, jibbenefikaw xorta waħda mid-drittijiet tagħhom. Ija tassew eh, ta' dispjaċir meta naraw eh, faxxa kbira tal-popolazzjoni tagħna illi hija friskju ta' esklużjoni soċjali. Oh, kwistjoni kollha marbuta mal-inklużjoni soċjali torbot inkluzu fil-proċess ta' semestru Ewropew nemmen illi l-inklużjoni soċjali ingħatat ħafna pubbliċità dal-aħħar u jena nilqa dal-iżvilupp u kuntenta ħafna illi bħala parti mill-proċess ta' semestru Ewropew l-istati membri qed jieħdu konsiderazzjoni rekomandazzjonijiet ehm, iżda il-Kummissjoni wkoll qed tieħu konsiderazzjoni sitwazzjoni tal-Istati membri biex bekk rekomandazzjoni li toħroġ bihom ikunu jistgħu jiġu implementati iktar faċilment fuq il-pilastru ta' drittijiet soċjali. Dan il-pilastru Ewropew u id-dritt għal paga minima l-istati membri għandhom il-kompetenza fuq eh, sigurta soċjali u l-paga minima. Em situazzjonijiet ekonomiċi li varjaw bejn l-istati membri, però xorta waħda u importanti l-istati membri joffru dawn l-iskemi ta' pagi minimi b'livell b'ammont minimu garantit. Prezentament, nasib nistanala għanek eh, eh, ġibeti tiegħi, eh, però jekk intom għandkom iktar mistoqsijiet x'tagħmlu, nista' nwieġbhom bil-qalb kollha. Grazzi ħafna, jekk jogħġbok, Ministru. Grazzi ħafna għal mistoqsijiet tagħkom ħan nipprova nwieġibhom mal ħja li nista' l-ewwel fuq il-lif tal-maternità kif ukoll dettalji tekniċi. Naħseb li għanna proposta ambizjuża tassew għoddimna għanna nil-qawa nibdew naħdmu issa b'diskussjonijiet konkrete taħt il-presidenza tagħna, però dan is-stadju għadu kmieni wisq eh, biex ngħidu x'ajkun l-eżitu ta' diskussjonijiet fil-Kunsill pero ħankunu qed nikkooperaw mill-viċin mal-Parlament biex kemm issa jkun inħaffu dan id-dossier. It-tieni mistoqsija me Senjur Ankerius fuq eh, il-Korp Solidarju Ewropew. Aħna realizzajna kemm din hija ta' priorità politika għolja fuq dan id-dossier leġislattiv u aħna impenjati l meċu dan il-qodin fl-imkien mal-parlament kussjoni ta' finanzjar din hija kwestjoni importanti u punti li fil-fatt tqajjem diversi drabi f'okkażjoni differenti, però dan mhux fil-mandat tiegħi però serħu raħ serħu rwieħkom illi aħna ħankunu qed inqajmu dan il-punt fil-Kunsill fuq direttiva tal ħaddim assazzjonati kif deġa semmejt hija xi ħaġa komplessa, sensittiva, xi kultant divisorja ma wkoll li taqgħet u nemmen li l-istati membri jikkonsidraw il-libertà ta' servizzi bħala dritt fundamentali però fil-waqt illi ikun hemm kompetitività u l-istess kondizjonijiet għal kulħadd kum level playing field. U nemmen li il-bilanċ bejn il-fatt li konna li inwiznu u natu l-istess valur lil dawn l-elementi kollha kien diġa diskuss b'mod estensiv taħt il-presidenza preċedenti, aħna minna tagħna komplu nagħmlu l-armotana biex nibnu fuq il soċessi tal- tal tagħna u nippruvaw nsibu kompromess illi jaqbel miegħu kulħadd. Ċertament li rrid ikun hemm kompromessi minn kull ħala li jiex inkella hemm ir-riskju li din id-direttiva ma tiġix implementata qabel l-aħħar tal-mandat ġifieri l-2019 u allura aħna għanna ambizjoni għolja ġifiri li naħu approċ ġenerali diġa fil-Konsil tal ebsku ta' Ottubru ta' din is-sena. Din hija priorità kbira lina. Ma nafx jekk u eh, jkun hemm xaħat li ħajkun kompletament kuntent, però naħseb illi dak huwa l-iskop ta' kompromess, fl-aħħar mill-aħħar il-kompromess irid jirbaħ fuq kollox. Dan joħodni għal mistoqsijiet iktar ġenerali illi tqajmu Missor Kaza u oħrajn fuq l-unità ġenerali l-aqda illi rridu naraw fl-Unjoni il-firda bejn l-Istati Membru l-ġodda u dawk antiki Kif diġa għant għal ah, liktar ħaġa importanti hija li jkun hemm unità politika milli jkollok unità fuq xi dettalji jew fa politika eh, politika jew teknika. Naħseb illi xie kultant eh, jarrana jekk noqogħdu ngħidu li rridu nagħmlu eh, distinzjoni bejn interessi nazzjonali u Ewropew, aħjar naħseb illi nfittxu interessi komuni u naraw illi l-interess Ewropew u interess komuna u allura l-interess nazzjonali xi kultant irridu narawh ukoll f'termini ta' viżjoni asira u oħra iktar il-bot Inkella naħseb li ħa noqogħdu għaddejjin minn kriżi għall-oħra u wieħed eh, iċ-ċittadina barra ma jistax jifhem għalfejn nibqgħu nifokaw fuq interessi f'qasir żmien, interessi nazzjonali, imma il żminijiet eh, qed isiru iktar pożittivi, però l-kriżijiet jom warajna hemm biżejjed ritmu biex nimbottaw dan il-proġett Ewropew il-qoddim. U b'mod iktar maqut. Allura ejja nisfruttaw dan ir-ritmu ma nibdew insarfu dan kollu f'riżultati. Grazzi ħafna sur Ministru. Mela ejna għaddu mill-ewwel għattini round issa. Għandi ħafna talbiet għal kelma Thomas Manu l ewwel wieħed. Grazzi ħafna sur President. Jiena nappoġġa dawk il-kollegi li jgħidu li għandna ħafna aspettattivi f'din il-presidenza. Eh, Strasburgu kena plenarja sħiħa, aħna ħanaslu għal konklużjoni ta' suċċess intom pajjiż dinamiku u naħseb li għandkom approċċ tajjeb ħafna. Ija l-impressjoni tiegħi li issa għandna opportunità verament eċċellenti. Għandna il-Premju Charlemagne li ġimoti f'żewġ partijiet, parti ta' Sur Thompson u parti jena. U dan ifisser li nistgħu nikbru flimkien jekk aħna nippruvaw fl-Ewropa. Hemm it-tedina ta' protezzjonizmu minnaħa hemm eh, din il-pożizzjoni ibsa li qed tittieħed mill-Gvern tar-Renju Unit bħalissa, ma jiena naħseb li rridu inqajmu fuq saqajhom is-27 pajjiż ieħor U jina jiddispjaċini l-MPs tar renju Unit mux ħajbqaw manu, għax kienu verament membri eccellenti tal-Parlament Ewropew. Imma qed iħarsu lejn nies li jgħidu li qed iħarsu lejn stati membri ġobba u rridu it-tweġibiet tajbin l-ewwel inti semmejt l-approċċ diġitali rridu approċċi speċifiċi. Ma nistgħux ikomplu ngħidu qed inkomplu naħsbu fuqha, imma meta nistgħu verament naħdmu fuqha. X'inhu l-ġejjieni tax-xogħol? jekk inħarsu li Silicon Valley, jekk inħarsu lej il-forma tal ġejjeli tal-impjiegi. Issa ċertu tħassib huwa għandu bażi tajba. Imma irridu naħsbu kol dwar id-drittijiet soċjali, il-pilastru Ewropew min jgħid li dinja bisparoli, hemm oħrajn li jgħidu li eh, tnikker il-kompetenzi tal-Stati membri ġbi għandna bżonn ta' bilanċ u dan huwa l-approċċ tajjeb. Imma ħuduha bis-serjetà għal diskussjonijiet intensivi assiguraw li suġġett bħal dan jiġi indirizzat sħiħ sabiex in-nies ma jispiċċawx eh, jiddejqu minn dawn il-proċessi kbar industrijali ma jirrekonoxxu eżattament x'inhu skapitu hawnhekk, x'inhu friskju, imma rridu nieqfu din l-oppożizzjoni eh, bejn il-vant u l-punent. Din hija ħaġa li nsibuha kemm il-darba fid-direttiva tal-ħaddiema eh, stazzjonati intom jiena ċerta ħatibnu l-pontijiet u qed ninserħu fuqkom biex tagħmlu dan. Grazzi ħafna, issa Elizabeth Mora Xatier. Monsieur le euh, Grazie, Sor President. Euh, Sinjuri Ministri, l-ewwel qed kun kull suċċess għall-Presidenza tagħkom. Eh, aħna tama kbira għal din il-presidenza, partikolarment fuq dossier li jena naqsam flimkien ma' Senjura Njasun Ugnerus, ma' u koll flimkien ma' Shadow Reporters kolla li kull grupp politiku għandu rwol sew importanti biex jikontribuxi din l unita li fuqa kellimtu. U biex immorru l-lin minn kull asma li seta teżisti fl-modi jridu nħarsu lejn il ġejjeni tal-Ewropa. L-Ewropa tal-futur hija waħda maquda bejn il-vant u l-ponent. Intom tkellimtu dwar l-unità, aħna nistennew di l-unità u eh, fil-Parlament Ewropew aħna dejjem nippruvaw nagħmlu l mutana biex nerħu dal-isprit ta' kompromess. Imma, imma, imma il-Konsil. Fil-Konsil, intom għandkom eh, responsabilta' għandkom eh, qed presiedu l-Kunsill tu dawn il-ftit xhur li ġejjin u allura nixtieq nitlobkom, nitlobkom u attenti fuq ċertu punti l-ewwel punt eh, il-tempistika tax-xogħol, il-kalendarju aħna riskajna li konna ftejm eh, f'Ġunju fil li taħt il-Presidenza Maltija illum il-ġurnata intom tistaw timpenjaw rwieħkom li konna konklużjoni stejm konklusiv fil-Konsil ta' Ottubru, il għaliex kull eh, eżitazzjoni, eh, kull paslura minna tal-Konsil u għata sew messaċ zbaljat ħażin għall-Unità Ewropea. Tieni punt, il-kollega tiegħi Ungerjus eh, portriċi, għalet għadibdaw trialogi U jiena ħankun iktar eżeġenti nixtieq li aħna nalqu trialogi bejn il-Parlament u l-Kunsill taħt il-Presidenza tagħkom eh? dak li għanna bżonn aħna, dak li ħajati tama li ċittadini Ewropej f'Ewropa li fil-fatt tista' taqbad ir-rotta soċjali li għaxa wara tekst bħal dan u oħrajn li kollegi tkellmu dwarhom, titkellmu dwar il-pilastru soċjali Ewropew illi qed nibnu. Ċertament il-bażi legali tal-1906 design li titkellem fuq il-ċirkolazzjoni ħielsa tas-servizzi però naħseb il-ġetadini kollha qed jistennew minna illi indirizzaw il-kwistjoni tax-xogħol u din l-idea ta' Ewropa soċjali illi hija fil-qalba. Mela, tempistika, il-suċċess ta' triologi, l-ispirtu ta' Ewropa Soċjali, dawn huma l-punti li fuqhom jiena nixtieq ilkom kull suċċessi eżis ministri tul il-presidenza stana. you, sir. Enrique Calve Xambon. Grazzi ħafna Enrique Calve Xambon. Grazie, Sur President u nixtieq nilqa l-Sur Ministru qed nieħu gost narġa' narakom. M'hemmx dubju li mhux ħatkun l-aħħar darba xamna ħafna fuq xiex nitkellmu. Nixtieq nkun pratiku mens u konċiżu fil-konċiż fil-mistoqsija tiegħi kolħat jaqbel għalek man nixħan uqt ninsisti li issa indunajna li il-mod ta' kif eh, nista' jkollna massa kritika ta' appoġġ soċjali li huwa importanti għall-Ewropa huwa billi natu aspett soċjali lil politika m'hemmx dubju dwar dan ma jistax ikonna pożizzjonijiet ħażina li nkomplu biss naraw e, eh, speċ ta' elit ekonomika hemm bżonn li natu dimensjoni soċjali li l-azzjonijiet tal-Kunsill. Eh, e, Aħna lkoll naqblu fuq dan li dan jitwassal u n-nies ikunu jafu. L-Ewropa ċi tkun taf b'dan. Mandux iwassal għal frustrazzjoni għal irridu klim zbieħ, poetiċi, eccetera. U arġenti li naslu għal riżultati konkreti b'dinja xaġa li diġa issemmiet u hemm stqarrija tal-Kummissjoni bi pjan jew idea li nagħmlu affarijiet soċjali li niġbru l-valuri tagħna, eċetera, eċetera. Kollox sew, imma qed isir dejjem aktar urġenti li konna eh, tnejn tliet erba' eh, riżultati konkreti li jaffettwaw u li importaw lill maġġoranza tan-nies U jina naħseb li l-izbal kien li bdejna blizjet eh, bliżjed eh, suġġett li jifridna ġviri eh, il- il-istazzjonar tal-ħaddima meta ma tajniex kas ta' qabel, ma valwajniex ta' qabel u hemm ċertu elementi politiċi li jtisparixxu. Issa hemm qiegħda u kulħadd kuntent. Imma Intom lesti li titolbu l-Kunsell u l-Kummissjoni li jkun hemm xi speċi ta' pjanta azzjoni realistiku u possibbli. Ġi mhux li għodu ngħidu l-Ewropa kollha soċjali le, imma fuq suġġetti li verament jistgħu jimpurtaw lil kulħadd, bħal pereżempju il-paga minima. Jew, pereżempju, il-ħolqien effikaċi ta' impjieg u użu aħjar tal-efsi għaliex l-impjeg iva għadu il-raġuni ewlenija ta' diżugwaljanzi. Kif għan indirizzaw l-dugwaljanzi? Per eżempju, kif nistaw nieħdu miżuri solidari fuq livell Ewropew biex niġildu kontra l-faqar, per eżempju. Minajr ma nipriotizzaw eh, serja ta' azzjonijiet konkreti bid-diffikultajiet u hemm intenzjoni tajbin, proġetti kbar u suġġetti li għadhom qed jifilduna mhux aħjar li naqbdu ċertu offert nistgħu nagħmlu sal-2019. U id-dekerazzjoni interistituzzjonali tkun sabiħa iva ma sabiħa biss. Ejja nagħmlu xaqra prattika. Ejja ngħidu li minissa sal-2019 ħanamlu hekk il-ġrida kontra il-faqar, bit-tekst, il-paga minima li ċertament hija ħagġa ħaġa li jistgħu jieħdu l-opportunità il-presidenza biex jiċċaraw li l-paga minima it-tul minimum m'għandux jaqsam xejn l paga minima jħallu għalja. U żewġ affarijiet oħra. U intom tistgħu tgħaddu dawn il-punti konkreti fil-presidenza tagħkom, grazzi. Merci President, merci aussi euh, Madame, Monsieur le Ministre. L-Onorevoli Roland, grazzi ħafna Sur President, grazzi lill-Ministri għall-spiegazzjoni tagħhom. Huwa ċar li l-presidenza tagħkom hija waħda ehm, speċjali ħafna x'ġejja mument meta ħajkolkom ħafna xogħol x'tagħmlu. Imma huwa mument verament ewlieni, mument ewlieni għal suġġetti kollha li jaffettwawna hekk f'dan il-kumitat l-Europa għaddeja u ila għaddeja minn zminijiet diffiċli ekonomikament, politikament, anka bi Brexit, l-iżja ħaġa li tħassibna hija il-perċezzjoni ta' ċittadini. Naraw li hemm firxa kbira tal-popolazzjoni li qed jitbedu mill-proġett Ewropew xi jaħsbu l-Unjoni Ewropea qiegħda imbeda wisq mill-tħassib ta' kuljum tagħhom. Issa n-nis fuq xiex inkwitaw. Il-impjiegi, eh, il-kwalità tal-ħajja, sigurtà soċjali, ġifri dawn huma elementi essenzjali għalihom. Eh, bżonn li jkunu jistgħu jadattaw ukoll għal xejrit ġodda ta' xogħol li qed jiżviluppaw illum. U hawnhekk għandna opportunità. Opportunità li qed tiftaħ bħalissa dan din xewqa li konna il-pilastru soċjali u din hija opportunità li qed tinfetaħ bħalissa. Iżda din verament trid tiġi spjegata b'mod tangibbli. Għax jekk mhijiex tangibbli, sempliċiment ħatkun ħaġa fl-arja u ħat ispiċċa diżappunta lin-nies għalhekk jiena nittama li ħadkunu tistgħu tagħmlu dan jekk tifokaw fuq l-atturi ċentrali li huma l-imsieħba soċjali, rappreżentanti l-ħaddiema, negozji wkoll dawn jistgħu jkunu il-bażi ta' dan il-kompromess diffiċli huwa kompromess diffiċli ħafna ma meħtieġ ħafna oqsma. U aħna ma rridux kompromessi rotop irridu kompromessi b'saħħithom li wasluna għal ġejjieni. Grazzi. Issa l-Onorevoli Tum. Iva, Ministri, Isni għet nċempel il-radju u najt eh, li DJ tista tagħmel l-awguri l-raġel tiegħi li jinsaf fil-kamra l-oħra strambajt inħossni. Imma meta nisma' il-kollegi inħoss u dan huwa l-każ f'kull presidenza li intom il koll taħsbu li din il-presidenza ħatwassal il-proġett Ewropew fi siċur mill-pozizjoni numru 5 għal 10 imma tibżawx miex ħaġa kera. Aħna f'dan il-kumitat nifmu misħiħ li għanna l-prinċipju ta' sussidjarjetà u kultant mal-kollega Enrique meta nkunu qegħdin eh, fil-Kamra ta' tipi u ngħidu kemm nobodu s-sussidjarjetà u għaliex qed nindirizzaw dawn eh, is-suġġetti għax huwa ostaklu hawnhekk imma ekku il-mistoqsija tiegħi għalhekk hija Fl-opinjoni tagħkom, x'inhuma l-inqas eh, suġġetti kontradittorji li ħadkun tippreżentaw waqt il-preżenza tagħkom? Għalli ma nkunux waħlin f'dawn id-diskussjonijiet blat bejn l-istati membri. U din ċertament miex tħul minimu, Forsi hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-blue card fuq ix-xogħol mhux dikjarat. Fejn tħossu li hawn rida komuni minnaħa tal-Stati membri l-oħra? U intom verament taħsbu, fejn taħsbu li mhux ħajkun hemm tixrid tad demm jekk tiskużawn it-terminu. U ħaġa oħra biex insemmina naqbel ma' Martina li qalet li Iva l-Estonja għandha ħafna affarijiet sbieħ li tista' taqsam magħna ma nafx jekk mhux il-riċetti għal mediċini ġifieri. ċridu tużaw l-opportunità biex turuna l-affarijiet u jiena nawguralkom li sbaħ xewqat. Danke sehr, jetzt Jean Lambert. L-Honorable Lambert issa. Grazzi, jina xtaqt inqajjem xi kwistjonijiet differenti. Kollega għada kif semmiet il-Blue Card. Għal dak li għandu x'jaqsam tħul u drittijiet ta' eh, ħaddima kwalifikati fl-Unjoni Ewropea u aħna l-koll konxi tal-fatt li il-grupp responsabli għal daw għal ġustizzja u l-affarijiet barranin ma jnix ikun naf kif intom taħsbu l-naħa tal impiegi u kol tista tkun aktar integrata fid-dibattitu u fit-trialogi li qed nittamaw li ħajkunu qegħdin jibdew dal-waqt Għaliex aħna drajna naraw kwalunku ħaġa li għandha xtaqsam mal migrazzjoni tal-ħadima bħala ħaġa tal-ostakli eh, u minna jidħol minn flok noqogħdu niddiskutu il-benefiċċji għal suq xogħol u għal individwi infushom. U kif nistgħu niżviluppawha. Għalhekk nixtieq nkun naf intom kif taħsbu dwar intom minnaħa tal-impjiegi kif tistgħu tiġu integrati f'dan id-dibattitu aktar mis-soltu. It-tieni punt, dwar it-tmexxija li kien hemm eh, li kien insemmi hawnhekk. La dan ħaġa li semmiet l-Unjoni Ewropea li trid tmexxi fuqha hija l-ġlieda kontra il-tibdil eh, fil-klima. Ġifieri intom fejn taraw il-presidenza tagħkom tkun qed taħdem fih dan in-naħa tal-impjigi u l-investiment biex tiżviluppa din it-tranzizzjoni. ċaġa li nitkellmu ħafna drabi fuqha fil-Parlament Ewropew fuq livell ta' Unjoni Ewropea u anka l-Kummissjoni ġieli semmija. Għalek, aħna nixi nkunu nafu, kif taħsbu li tistaw taħdmu f dimensjoni tal impigi biex verament imexxu għal qudiem għax jekk aħna m'għandniex qed inħarsu fil-iżvilupp tal-ħiliet fis-setturi li għandna bżonn f'din il-bidla, mhux ħankunu qed nuru t-mexxija li aħna nixtiequ nuru bħala Unjoni Ewropea. Għasab wara li norbtuha mal-iżvilupp soċjali l-ħolqien ta' impjigi ġodda u li ninvolvu il-ħaddima fil-sfidi meħtieġa. Grazzi. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen mir. Grazzi. Mandi aktar talbi tal-kelma. Mela naħseb nistaw nalqu din taqsima u nistieden iż-żewġ ministri li e, iwieġbu l-mistoqsijiet fl-ma ordni li xuquma. Grazzi ħafna kollegi u grazzi għal darboħra tan li esprimejtu tant appoċ u grazzi u koll għal mistoqsijiet ta'kom. Jina naqbel ħafna li dawn mhumiex mumenti faċli għall-Unjoni Ewropea. Imma jippreżentawna ċertu opportunitajiet, opportunitajiet sabiex nifmu il-valur tal-għaqda. U forsi dan jikkoraġixxi l-Istati membri u daw kollha involuti sabiex jippruvaw jiksbu xi ħaġa. Presidenza tagħna u l-inizjattivi tagħna bħal pilastru ta' drittijiet soċjali jagħtuna ċertu opportunitajiet biex nagħmlu xi ħaġa ġdida u importanti. Dwar l-aqda tal-Ewropa, kwistjoni soċjali huma kruċjali. Għaliex kwistjoni soċjali huma faċli li n-nies jifmuhom il-kwistjonijiet soċjali aħjar, iżjed aħjar ma nindirizzaw kwistjonijiet soċjali fl-Istati membri, iżjed ikun hemm fiduċja fil-gvernu fl-Ewropa. Għalhekk kien nemmen li huwa dmir tagħna li dawn l-affarijiet nagħmluhom. Issa dwar l-eżempju pozittivi ta' dak li nistgħu niksbu f'dan il-mument meta jkun hemm differenzi kbar bejn l-istati membri, Iva għandkom punt li mhuwiex faċli li jinsibuhom f'dan il-qasam ta' politika. Jiena naħseb li forsi regolament ta' koordinazzjoni tippreżentanna ċertu opportunitajiet. id-drittijiet individwali per eżempju. Għal dawk li huma nies li għandhom tfal żgħar, Emmek naħseb nistaw naqblu. Ma waħda mill-affarijiet li rrid nagħmel fil-presidenza hija li nagħmlu skambju serju tal-aħjar prassi li nħarsu li l-pratikalitajiet nuru li n-nies ċertu affarijiet li jinkoraġixxu modi ġodda kif jistgħu jaħsbu bejn l-istati membri. Pala parti mill-pilastru ta' drittijiet soċjali, il-Kummissjoni nidiet konsultazzjoni fuq l-aċċess għal protezzjoni soċjali ġviri rridu nistennew biex naraw x'ħajkunu riżultati ta' dik il-konsultazzjoni. Il-Pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali jinkludi id-dritt għal tħul minimu Għalek jina naħseb li bil-fors ħankunu għedin niddiskutu din il kwissjoni da kollox minna ħati għaj, nant il-kelma l-kollega tijaj. Grazzi, Sur Ministru. Sur Ministru, għanzi. Fuq il-kwistjoni tal- l-iskadenzi fuq il-stazzjonar tal-ħaddima, eh, Aħna sa' ottubru irridu eh, l-approċ ġenerali u jekk intom tkunu lesti irridu nibdew id-diskussjonijiet eh, mill-ewwel ġifieri aħna manna l-ebda problema u l-ebda oġġezzjoni nispiċċaw diskussjonijiet sa' tmiem tal-presidenza tagħna imma l ħaġa rridu nagħmlu hija li konna l-approċ ġenerali fl-EBSCO f'Ottubru. Tieni il-punt tal-Blue Card aħna ovvjament qegħdin insegu l-iżviluppi mill-qrib fil-Ministri eh, tal- tal-affarijiet interni tal-ġustizzja, imma mhux diskutu fuq level ta' EBSCO. Isemmit il-ħidma tal-ġejjieni u bħalma għed, biex immexxu dan id-dibattitu l-qudiem kif nistaw namlu bridging tal-informazzjoni u l-innovazzjoni fiħdan is-soċjetajiet u l-formazzjonijiet soċjali, s-sistemi soċjali appoġġawhom Naħseb li din hija sfida importanti kemm jekk aħna qed nitkellmu dwar it-trasformazzjoni l-ekonomija diġitali jew dik favur l-ambjent u kultant naraw li minħabba il-protezzjoni soċjali qiegħda tonqos ċertu aspetti qed naraw li hemm diffikultà ta' tranzizzjoni għan-nies kif ukoll hemm problema ta' politika reġjonali għaliex ir-reġuni tal-ekonomija antika mhumiex bil-fors l qasma tal-ekonomija l-ġdida, imma jina ma naħsibx li din hija raġuni għalfejn għandna nwaqfu l-progress. Hija sfida li tiġi indirizzata U għalhekk il-Presidenza tal-Estonja u l-Estonja bħala pajjiż aħna nagħmlu iż-żewġ affarijiet nifukaw fuq l-innovazzjoni diġitali biex immexxu għal quddiem imma fl-istess ħin qegħdin nippruvaw infittxu modi ta' kif nerġaw infasslu minn ġdid il-politika soċjali tagħna sabiex din tkun adegwata u tkun tajba u tilħaq għall-sfidi ta' soċjetà diġitali ġdida. U aħna dak eżatt eżatt li rridu nagħmlu fuq livell Ewropew meta il presidenza li tiffoka fuq il-suq diġitali waħdini u iċċaqliq ħieles tad-dejta għal kull ċittadin Ewropew sabiex ikun hemm il-benefiċċji tat-teknoloġiji l-ġodda ma fl-istess ħin huwa importanti ħafna li naħsbu dwar xirridu namlu minnaħa soċjali biex inħarsu l-nies biżejjed sabiex ikollhom suċċess f'din it-tranzizzjoni. U forsi dan jista' jkun l-impetus il-ġdid għall-laqda l-istess proposta l-pilastru soċjali għal din hija xi ħaġa li fuq livell tekniku in-nies jistgħu jiddiskutu jekk hix ambizzjuża jew le. U jekk il-prinċipju konkret huwiex infassal bl-aħjar mod. Imma ħadd ma jista' jgħid li il-prinċipji huma maħżina fundamentalment jew li mhumiex maqsuma fost il-pajjiżi Ewropej jew inkella mill-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Jiena naħseb li issa kollox spjegat sew. U immexxi l qoddim ukoll bħala impenn politiku ta' l-Unjoni. Tista' tkun propju din il-bażi ta' għaqda għal Diskussjoni tal ġejni tagħna. Grazzi. Frau Ministerin Iva, Herr Minister Osinowski. Ministri, grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk, grazzi tad-diskussjoni wkoll. Kienet introduzzjoni utli għax-xogħol tal-Presidenza tagħkom. Milli qed nara il-Presidenza Estonjana pjannat ħafna xogħol fil-qasam tagħna wkoll. se jihdu ħafna deċiżjonijiet li jistgħu jmexxu l-Ewropa l qudiem Hemm żewġ punti li nixtieq nenfasizza b'mod partikolari hemm il-Pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali ħadd ma jaf l-istqarrija li qed tiġi diskussa se tiġġenera f'termini ta' konsegwenzi, ma ħadd ma jafx huma l-impatti prattiċi ta' dawn il-kliem. Aħna b'appoġġ minn tal-Kumitat nixtiequ li id-dikjarazzjoni tkun iktar minn kliem. Irridu riżultati prattiċi Nisperaw illi inkunu nistaw nimxu l-qoddim mod iktar effettiv mill-li xi stati membri jidru li jixtiequ. qed nafx qed jiġri fl-istat il-membri b'saħħithom. Irridu proċess aċċettabbli li ifisser li l-benefiċi tal-Ewropa jkunu tanġibli għaċ ċittadini kollha Ewropew fi proċess ta' konverġenza. U bekk nikkonsolidaw id-dimensjoni soċjali tal-Ewropa. It-tieni punt. Aħna qegħdin f'pożizzjoni diffiċli meta niġu għall-istazzjonar tal-ħaddiema. Hemm ħafna nuqqas ta' ftehim U fil-fat diġa diskutejt dan il-prinċipju tal-istess paga l-istess xogħol ma jfissirx illi għandek ikollok għandu jkollok l-istess rata ta' paga madwar l-Ewropa kollha. Jina ċert li għaw ċertu kollegi li jistaw jappoġġawni Aħna preparati n-organizzaw kors qasi dwar kif il-pagi jiġu fasla fuq livell nazzjonali jew f'arranġamenti settorjali jew reġjonali. Però jidher illi bħalissa xogħol waqab dan il-qasam bħalissa. Nixtieq illi flimkien mal-Presidenza Estonjana nkun nistgħu niddiskutu mhux paga uniformi minima fl-Ewropa x'dinja dinja ġennata, però livell minimu ta' paga f'kull stat membru u bekk nipproteġu l-ċittadini mill-faqar. Din hija xi ħaġa li nistgħu nistudjaw fid-dawl ta' dikjarazzjoni ta' drittijiet soċjali. Mannix inkunu ideoloġiċi biss, rridu nikkonsidraw bżonnijiet tal-iktar nis vulnerabli, tal-ifqar fost il-fqar, sfortunatament għaw ħafna minnom. Jekk il-presidenza tindirizza dawn il-punti, nkun kontent ħafna u jiena nieħu l-impenn illi nofri kooperazzjoni sieħa minnaħa ta' dan il-komitat waqt il-presidenza ta'kom. Ta hemm ħafna affarijiet rridu nagħmlu, rridu nibdew naħdmu qabel l-Ewropa tera. Grazzi. So, dann haben wir etwas Zeit, bevor wir fortsetzen können. Tajjeb, faddilna ftit tal-ħin qabel inkomplu. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Ich wünsche Marita nistinek sabiex tieħu posti għax ser nitlaq. Nixtieq ilkom il-vaganzi tajba u nisperaw li tkunu tajbin ġala darba nerġgħu lura, grazzi. Okay, friends, we'll start the meeting. Ħbib ser nerġgħu nkomplu bil-laqa. L-ewwel net nilqa' lil dawk li għadhom hawnhekk. Nirringrazzjakom tal-li għadkom hawnhekk għalkemm hija l-aħħar ġurnata ta' qabel il-vaganzi fil-Parlament. U bħalma tafu dan ismiħ u għadwarti li proposta tal-Komissjoni dwar id-direttiva tal-karċinoġeni u l-mutaġeni kanna riżultat tajjeb wara l-ewwel parti sa ser ngħaddu tieni parti din il-proposta issegwi l-ewwel proposta. Ovvjament. Forsi xiftit, toħloq xiftit konfuzjoni biex insegu għaliex eh, ix-xogħol f'xi punti huwa rdoppjat. L-ambizzjoni tal-Komissjoni huwa li jkun hemm diversi reviżjonijiet ta' annes tlieta tad-direttiva dwar il karċinogeni u l-mutaġeni għaliex hemm iktar sostanzi xi daħlu u aħna ninsabu ħerqan għal dan għandna xi kelliema magħna l lum mill-ETUC, OSHA, minn eh, Business Europe, sabiex jatuna l-input taħħom aħna eh, kontenti li sabu l-ħin sabiex ikunu għawnek maħna u kontenti u koll il-komissarju Tyson edha għawnek maħna sabiex prezenta il-proposta tal-komissjoni. Mux ser namel, mux dum nitkellem, pero għanna u koll il-Ministru responsabli għal-Presidenza, is Osinowski. Illu għonek ma il bidu, pero eh, daqt irrit jitla. Nisperaw li din il-presidenza tajn, anzi din il-traduzzjoni tajn u koll il-presidenza sabiex tieħu deċiżjonijiet tajbin u tamalajn. Nixtieq nikkonkludi wkoll billi nirringrazzja lil kulħadd tax-xogħol illi sar fuq l-ewwel parti ta' din id-direttiva. Wasalna riżultat tajjeb ħafna. U dan jatina spiritu ġellieti ovvjament f'sens pożittiv għal quddiem. Aħna f'dal komitat ninsabu ħerqana għal dak li ġej. Issa ser naddi il-kelma il-Sinjura Tyson. Jekk joġbok, introduċilna it-tieni parti, nadilek il-kelma. Grazzi, Signora President. Aziz Ministru Osinovski, membri tal-Parlament, Sinjuri, il-protezzjoni tas saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema hija fil-qalba tal-impenn tal-Kummissjoni għal Ewropa Soċjali b'Saħħitha. Fis-smih tiegħi diġà ħadd l-impenn illi liġiet kontra il-kanċer fuq il-lan tax-xogħol ħat l-impenn li naġġe li xogħol fuq id-direttiva dwar il-karċinoġeni u l-mutaġeni illi ix-xogħol fuq għajlu għafal diversi snin. Jiena kuntenta bl-ewwel parti tal-proposta fil-fatt il-Parlament u l-Konsil laħqu ftehim sabiex jagħmlu l-emendi u bekk wasalna għat-tieni u qed iwettu tri għax-xogħol li ġej kol nifraħ lilek l-Sinjura Rapporter, l-Sinjura President għax inti rapporter fuq dan il-fajl, Nifraħ li l-ek xedu rapporter sa' rizultati u nifraħ u koll il-presidenza tal-Estonia. Illi kienet qed mexxi wkoll minnaħa tal-Kunsill. Illum se jibdew id-diskussjonijiet fuq it-tieni parti, tieni proposta. Din għandha tejn sabiex issalva ta' iktar minn elf ħaddiem fil ħamsin sena li ġejjin. ser indaħlu xi kimiċi illi kienu jintużaw fil-kombustjoni tal-magni. Xi design elf kimika ħaddiem anzi li jaħdmu f'dan is-settur jistgħu jevitaw il-kanċer meħabba li ser naġġornaw l-lista. Ser ndaħlu ħames karċinoġeni u miżuri wkoll dwar sustanzi oħra. Bekk ser naslu għal tibdil signifikattiv fil-protezzjoni li parissa hemm fl-Istati membri parissa medja xi 20 stati membri jridu jintroduċu valur tal-limitu iżar għal karċinoġeni. Irridu nkun ambizjużi fil-ġieda kontra l-kanċer fuq il-post tax-xogħol u fl-istessin irridu leġislazzjoni li verament tagħmel differenza u illi tista' tkun effettiva fil-post. L-ewwel ned dan ifisser illi f'dan il-qasam tekniku il-protezzjoni tal-ħaddiema tista' tiġi assigurata jekk nisemgħu lix xjentisti biss għaliex huma jifmu kif is-sustanzi karċinoġenu jimpattaw il-ħajja tal-ħaddiema. Rridu wkoll nitkellmu mal l-imsieħba soċjali rappreżentanti tal-ħaddiema u ta' min ħaddem jafu kif dawn is-sustanzi perikolużi jintużaw fuq il-post ta' xogħol u li miżuri protettivi jistgħu jiġu applikati fil-prassi tafu li il-proposta, il-proposti u mal-qalbi. U bekk nasal għal l-eżempju ta' um, fumes ta' diesel. Naf li ħafna minnkom stennejtu li dawn jitlu f'din proposta. Aħna studjana dal il birra, però eh, konkludejna illi bħalissa u nerġa' nisaq li bħalissa illi nintroduċu miżuri fuq diesel fumes ma jkunux effettivi għaliex ma nafux kif niddefinixxu is-sustanza b'tali mod illi nistgħu nqisuha fuq il-lan tax-xogħol. Hemm bżonn ta' aktar studji fuq id-diesel Però ma nix waqfu xogħol fejn l-evidenza ta' sustanzi hija diġa bizzejiet. Irridu nimxu fuq di proposta ta' Malaj. Membri tal-Parlament nixtieq nasigurakom li x-xogħol tal-Kummissjoni mhux se jieqaf ma' din it-tieni proposta. Aħna bdejna xogħol preparatorju għasset li mista sustanzi. Aħna għandna intenzjoni li prezentaw proposta fil-bidu tas-sena d-dieħla u il-Kummissjoni hija impenjata sabiex tavalwa wkoll il-bżonn illi tinkludi sostanzi oħra. Aħna noħdu għan bis-serjetà. il komissjoni ser toħroġ bi-strateġija fil-kas tal-endocrine disruptors. Irridu nsibu l-aħjar strumenti wkoll sabiex niżguraw protezzjoni adekwata tal-ħaddiema u ċittadini tal-Ewropa. tal ħaddima u ċittadini tal europa tal ħaddiema u ċittadini tal ewropa il-kanċer fuq il-lanta xogħol hija traġedja għal ħaddiema u l-familji tagħhom u fl-istess ħin pis kbir għas-soċjetà. Flimkien nistgħu nagħmlu pass kbir il qudiem sabiex niġġieldu din il-marda. Noqgħod fuq l-appoġġ tagħkom sabiex nagħmlu kol progress fuq dan il-fajl u bekk nibdew in-negozjati interistituzzjonali ta' malajr u nishtiq nirringrazzja l rapporter li xedaw su li kom kolla is suċċess kollu f'dan ix-xogħol. Dil-ħidma, grazzi ħafna, Sinjor President. Grazzi, Sinjora Tyson. Issa naddu il-kelma lill-Ministru Estonjan li huwa responsabbli minn dawn il-kwistjonijiet. Is-sur Osinovski, nadilek il-kelma. Grazie ħafna, Signora President, eżis kollegi. Il-Kunsil approva l-ewwel parti tad-direttiva u l-aġġornament tagħha u għalhekk naħseb li nista' nifraħ li kulħadd għax-xogħol. Issa bħalma ħafna l-koll jafu il-ftejjim fuq l-ewwel part, parti kien kompromess f'kull sens, kulħadd għamel ċertu konċessjonijiet u għalhekk issa hemm bżonn li nimxu l qudiem Mhux il-każ illi jkunu kontenti bis-suċċess li għandna sissa bħalma għalet il-Kummissjoni diġà qed taħdem fuq it-tielet parti ta' Eh, sustanzi karcinogeniċi. u se jkunu valuti wkoll il-Parlament u l-Kunsill jena inħedġiċkom sabiex tkompli bl-istess ħidma li tkomplu taħmu fuq il-prioritajiet tagħkom kif għamiltu sissa. U dan kollu huwa ġustifikat mismeħ tal-lum ukoll. il-Parlament ovvjament jirrappreżenta opinjoni differenti, però joffri iktar arfin għall-emendi għal ftejn finali. Grazzi u kol tal-li tajtu l-importanza xirqa għal dan is-suġġett. U nassigurakom li minnaħat tal-Kunsill aħna lesti li nibdew negozjati mal-Parlament dwar it-tieni parti hekk kif il-Parlament ikun preparat. Grazzi u grazzi tal-li kod għawnek maħna naf li se jkollok titla issa, pero ħna interessati ħafna fil-presidenza ta'kom u jina ċerta illi se jkollkom raġunijiet għalfejn eh, terġa tiġi lura f'dan il-komitat fix li ġejjin. Grazzi ħafna. Tajjeb, issa il-membri jistaw jistaqsu sabiex jitkelmu. Le, rrida tiegħi hija l-ewwel qed li nismakom lilkom kif ukoll li ta' kol il-xoq jintervjenu, nixtieq nisma' l-interventi tal-kollegi mbata, eventwalment ikun nista' nieħu eh, il-kelma fl-aħħar biex ngħidilkom naqra xinija il-fema ġenerali tiegħi fuq eh, il-fatti marbuta ma' dan il dossier the coordinators, uh, Madam McIntyre. Would... Tajjeb, il-koordinatriċi, Signora McIntyre, tixtieq titkellem? Grazzi, Signora President. Naseb li fissem li sijar eh, nixtieq nilqa din it-tieni parti ta' revizjoni ta' direttiva ta' CMD irrit nirrikonoxxi illi il-limiti fil-proposti tal-Kummissjoni huma r-riżultat ta' snin għal ta' xogħol iddettaljat u l-importanza illi nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq evidenza xjentifika rridu nirrikonoxxuha. Jista' jkun hemm tendenza aħna li maħniex professjonisti u illi niproteġu l-interessi ta' ċittadini ma nirrikonoxxux dan, però importanti li nirrikonoxxu eh, l-evidenza xjentifika u noqogħdu fuqha kemm jista' jkun. Iċ-ċavetta tas suċċess ta' dawn id-direttivi għaliex fil-verità qed nitkellmu dwar firxa ta' direttivi li għandna U importanti fil-fatt li nappoġġaw l-idea li n nieħdu azzjoni rridu naqsu n-numri ta' mwiet u l-każijiet ta' mart meħabba spożizzjoni għal sustanzi karċinoġeni u sustanzi perikolużi oħra. Għalhekk naħseb iċ-ċavetta ta' suċċess huwa illi niżguraw li konna limitu illi nistgħu inkejlu fuq il-post tax-xogħol. Xi drabi nipproponu ċertu affarijiet li jmorru li l-em, li l-em mill-possibli u nibza li xi kultant nirriskjaw li nitilfu rispetta dawk li fil-verità jafu x'qed jagħmlu għax nieħdu ġi deċiżjonijiet arbitrarji mhux qed nagħmlu illi mhux qed ngħid li għamilna dan, fil-fatt naħseb li ħdimna tajjeb ħafna s'issa, però huwa importanti illi nirrikonoxxu illi qed nikkontrollaw l-espożizzjoni fuq il-lat tax-xogħol għal karċinoġeni u l-mutaġeni. Importanti illi l-enfasi tagħna tkun fuq l-applikazzjoni ta' kontrolli tajbin fuq il posta tax-xogħol u prassi tajbin ukoll. Bekk aħna nkunu nistgħu nipproteġu lin nies moċċira mill-espożizzjoni għal sustanzi perikolużi. Għalhekk tajjeb illi nilqu l-inqas livelli possibbli anki inqas minn dawk fil-leġizzazzjoni li stati membri għandhom jinvestu fl-xjenza u jinkoraġixxu il-kumpaniji sabiex imorru għall-inqas livelli possibbli. Però rridu nevitaw illi namlu livelli wis baxxi sabiex ikunu infurzati. Ninkoraġixxu il-proċess illi innaqsu l-espożizzjoni u ninkoraġġixxu wkoll il kumpaniji li jmorru lilin mill-limitu minimu. Hemm bil-limitu bil-liġi, però jekk jistgħu jmorru lilin tint tkun aħbar tajba. Il-fattibilità u l-proporzjonalità jridu jkunu konsidrati wkoll proposti ġodda sabiex nibdlu limiti irridu jkunu soġġetti għall-istess attenzjonijiet rigorużi. Issa it-tieni proposta u se jkun hemm proposta oħra wkoll. Irridu nagħdu mill-istess proċess rigorużi jiena nilqa' il-proposta tal-Kummissjoni. il proposta tal kummissjoni Ir-rapporti dwar dan daħlu f'dettal kbir. Ninsab her ħerqana sabiex jikonna riżultat pożittiv ħafna dwar dan il-fajn. Thank you. Are there any other member of the committee who wants? to? Hemm xi membru ieħor tal-kumitat li jixtieq jitkellem? Signora Koneva. Grazzi, Signora President. in-numru ta' eh, mart ta' kanċer fl-Ewropa huwa oli ħafna. Iċ-ċittadini jafu li hemm ħafna sustanzi perikolużi. Però rridu nedukaw lin-nies, irridu nedukaw lil ħaddiema illi jridu jkunu protetti fuq il-lan tax-xogħol. irridu nalmu l-ħaddiema kif jużaw tamir ta' protezzjoni. Ir-rappreżentanti u trade unions irridu jiskuraw il-ħaddiema kollha għandhom it-tapi sabiex jipproteġu lilhom infushom. Mawx dik il-mentalità u r-riżultati huma orribli. il percentaċ ta' kanċer fost it-tfal huwa qoli ħafna U dan mhux konċidenza. Fl-aħħar 15-20 sena fl-Ewropa ma tajniex l-importanza meħtieġa li protezzjoni fuq il-lan tax-xogħol. Dan huwa l-punt essenzjali. mbagħad inkunu nistgħu nħarsu wkoll lejn il-proċess industrijali. Grazzi ħafna. Xi ftit kummenti Ser nitkellem dwar dak dwar dak li għamilna. L-ewwel let nispera li nimxu l-qoddim dal-approċċ ftit differenti kien hemm diversi reviżjonijiet tal-istess direttiva. Forsi nistgħu nevitaw li li nerġgħu niftu kwistjonijiet illi indirizzajna f'reviżjonijiet riċenti dan huwa prinċipju li tajjeb li nsegwi u nispera illi shadows l-aħra ikomplu ma' din il-linja. Għandi xi tħassib dwar xi sustanzi li tħallew barra minn din it-tieni parti meta konna qed naħdmu dwar l-ewwel parti aħna konna qed nippreparaw ukoll għal għad-doppju ta' sustanzi fit-tieni parti aħna wkoll ħsibna li d-diesel se jkun imdaħħal din it-tieni parti, però dan mhux il-każ. Fl-ewwel parti il-Parlament ma proponiex valuri ta' limitu għal sustanzi addizzjonali għaliex konna nafu bit-tieni proposta għalhekk huwa importanti meta u jekk dawn is-sustanzi u ser jiddaħlu sabiex nippreparaw ukoll proposti fuqhom. It-tiet punt naf illi fil-kas ta' xi sustanzi hemm ftehim fost l-imsieħba soċjali li jrid ikun hemm valur limitu vinkolanti fuq il-post tax-xogħol. Naħseb li ħafna membri ta' dan il-kumitat huma tal-fema illi meta il-msiba soċjali ikollhom ftejin bejnithom irridu nsegwu dak il ftejin Il-mistoqsija hija aħna ser segwu dan il-ftehim u meta se nsegwuh. Xi mistoqsijiet però ċerta illi se jkollna iktar mistoqsijiet li sinjura kummissarju aktar tard u forsi jkollna l-possibilità illi inresquhom aktar tard sakemm il-membri tal-Parlament ma telqux għal vaganzi diġà u forsi kollhom xi E, xogħol ieħor xi jagħmlu. Però naddilek il-kelma, Sinjura Kummissarju. Thank you, Madam Chair. Well, I've all. Grazie, Sinjura Presidente, Jena eh, eh, fil fat kont MEP fil-modi għal-għura naf eh, fl-ħarjem xinu mistenni minn MP ġifiri nistanejt li skużati dawk li muxa dinna għonek, nistaw nieħdu mistoqsijiet iktar tard ovvjament fuq il mistaqsijiet li saqsejtni inti l-għalet eh, nishtiq nirringrazzja li senjura McIntyre għall-intervent tagħha u għall-kummenti. Eh, napprezza ħafna l kommenti tagħha u nemmen li huwa importantissimu li naħdmu fuq eh, l-evidenza, ġifri kun approċ bazat fuq l-evidenza u li nirrealizzaw ukoll nżommu dejjem f'moħħna illi hawnhekk qed naraw naqra xinu l-aħjar mod possibbli biex ikollna ħarsien immirata għal grupp illi għandna f'moħħna ġifiera il-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Għalhekk aħna għandna anki għati leġislativi oħra, però hawnhekk qed t dwar ħarsien tal ħaddiema fuq il-post tax xogħol. U għalhekk irridu naraw li nindirizzaw dan il-każ partikolari, rridu nagħmlu dak kollu li nistaw jena wetkom dan u jena nżom mal-veda tijaj illi din tkun priorita meta ħna tkellimna dwar l-nar il-komunikat n-nar fuq eh, is-saħħa u sigurtà fuq il-post ta' xogħol għadna li għandna beċċis differenti fuq il-karsiġonija dak iż-żmien konna nedejna t-tieni beċċ u kif weta'. Eh, fl-introduzzjoni aħna qed nikkommettu rwieħna għat-tielet beċ u rridu naraw naqraw ukoll jekk konsidraw ir-raba wieħed. M'għandniex proposti konkreti vera għas sustanzi kollha illi semmew illi semmew fil-lista tal-imsebba soċjali ftit snin ilu. Iżda nixtieq ngħid li mhux għax m'għandniex proposta fuq dawn is-sustanzi kollha, jiġifier qegħdin bidejna fuq żaqna. Anzi, jiena lesta illi nresa dar proposti għal dawk is-sustanzi illi fuqhom diġà temmejna ix-xogħol aħjar nimxu batch beċ, iktar mill-inqudu nistennew se kemm ikun informazzjoni kollha biex imbagħad noħorġu proposta waħda għas sostanzja kollha li xinkella kieku Probabilment eh, ikun nistennew sanħar tal-2018 biex noħorġu xaħġek ħaġa hekk. Nemmen li dan huwa approċċ aħjar. U bekk eh, na proċedura mħaffa. Rridu eh, nsegu l-mentalità li nħarsu il-ħaddiema tagħna u kemm jista' jkun jekk għandkom ċans taqraw il-komunikat illi ħriġna ftit xhur ilu. Taraw illi aħna rajna x'qed jiġri fil-verità fuq il-post tax-xogħol. U dak illi tallimt minn dawk kollha li tkellimt magħhom, rappreżentanti ta' nies u ta' rappreżentanti ta' ħaddiema kif ukoll rappreżentanti ta' semmis għallu li rridu nibdlu ċertu leġislazzjoni, per esempio for karsinogeni, imma wkoll li naraw li dan li jkun forzat fuq posta xogħol li din hija għadam il-problemi l-kbar, l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni. Għalhekk aħna qed nitolbu l-aġenzija tagħna bil baw biex taħdem fuq dan biex tagħti gwida partikolarment biex tgħidel l-impriżi żgħar ħalli huma naħarsu leġislazzjoni biex tejnum kif jagħmlu l-evalwazzjoni ta' riski wella li il-ħarsien eh, kontra l-karsinoġi hija li l-ewwel wieħed jipprevjeni jagħmel dak kull li jista' biex ma jesponix il-ħaddiema tiegħu ikun hemm sostituzzjoni ta' sustanzi eh, li jaħdem eh, f'ambjent mal li wieħed jaħdem f'ambjent malu Ovvjament għanna l-OEL si dan kollu ma jaħdimx, pero rridu naraw dak kollu li huwa meħtieġ. Ġifiri l-ewwel qabel kollox eh, kultura ta' protezzjoni tal-ħaddiem l-ewwel qabel kollox. Dġa, għanna din imma irridu nkomplu nirsistu biex ikonna livell aħjar. Irrid ikonna din il-menta illi eh, verament eh, l-imħuħa. Ta' tan-nies u naħseb li mhux biżed illi nadottaw leġiżlazzjoni irridu naraw illi rridu naraw x'qed isir fuq il posta xogħol fokus fuq l-implementazzjoni natu mexija l-Aġenzija eu qed ħares lejn dan u hemm eh, ukoll il afas ta' l SCE. U ovvjament, eh, Sinjura McIntyre, u intom hawnhekk eh, Intom kell leġislaturi ġifiri staw koll għal-parlament eh, li naraw naqra kif tindirizzaw dawn il-proposti. Din hija l-proċedura li aħna qed insegwu eh, qed nistennew eh, jew nistennew li noħorġu bit-tieni beċ jew nkella nistennew naqra li jasuna ftit sustanzi oħra, niġbru evidenza xjentifika oħra, konsulenza kif ukoll l-evalwazzjoni. Tampat mbagħad nipproċedu nixtieq ngħid li din mhijiex l-aħħar proposta, it-tielet waħda qiegħda titħejja u eventualment rridu noħorġu b'raba waħda ġifieri l-idea hija li fil-bidu tas sena d-dieħla telet waħda tkun lesta u raba waħda Nadawna naqra kif niproċedu, pero għarra waħda għat manniex il-lista ta' sustanzi li rridu nżidu. Iġifiri, għatkom tistaw tisperawna fuq dan. Grazzi. That sounds great. Uh, uh, Grazzi, pjanta jibdan. Biex ehm, naddu għattilet u rabu beċ. Issa naddiħla. Hemm mistoqsijiet oħra? Iva. Għet nara. L-onorevoli ħoċċa. Mel, senjura, president, jena nifem illi għata ftit ħina diskussjoni. U nkun grate għal da kolla prezenti għonek biex nidiskuta dawn il-perikli kif nejdu aħjaruf mill-li aħ. U naħseb li u għanġust illi n-nies jimerdu minħabba illi imorru għaxxol. Nemmen illi jekk inti għandek mara sent ila per eżempju. Hemm regoli speċifiċi maħsuba għal dawn in-nisa tqal Hawnhekk qed nitkellmu dwar it-tarbija fġufa u l karsinoġeni u l-mutaġeni jista' jkollhom effett terribbli fuqha dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni punt eh, x'nejdu fuq in-nies diżabbli fuq il-post tax-xogħol. Għandu jkun hemm regolazzjonijiet speċifiċi biex dawn in-nies jiġu mħarsa, mhux biex nipprivileġġawhom, però biex inserħulhom moħħhom illi ħajkunu qed jiġu eh, protetti minn dawn sostanzi karsinogeni jew kellha mutaġeni. Fuq il-kwestjoni tal-mart kawżat mixor kif ukoll dawn is-sostanzi li tkellmu dwarhom il-mutaġeni u l-karsinogeni. Hemm periklu li dawn ikollhom effett speċifiku fuq kategorija oħra ta' nies? Grazzi. L-onorevoli, anzi, il-Kummissarju Tyson, Eva, n-nisa tqal, n-nis disabli, jekk għandix bżon regoli speċifiċi għal-jom, naħseb eh, l-importanti huwa li konna approċ li ħares il kulħadd dak huwa l-obbligu ta' minn ħaddem illi jiskura illi il-ħaddema kollha huma imħarsa. U meta n-nisa u meta n-nisa tqal jew kellha diżabbli qed jaħdmu huma wkoll iridu jiġu imħarsa jekk għandix bżon regoli speċjali għandi idea, ma nafx eżattament jekk għandix regoli speċifiċi dan il-punt. Eh. Ġifiri l-ewel nishtiq il-parir ta' dawk li verament jafu x'għandna bżonn, ma nistax sempliċement ngħidilkom eh, jiena x'naħseb personalment għaliex fuq din kwistjoni mhijiex daqshekk xi ħaġa relevanti. Nistgħu nħarsu iktar fid-dettal fuq eh, il-persuni b'diżabilità nixtieq nieħu din l-opportunità biex nħeġġeġkom tħaffu naqra bir-rapport fuq l-att ta' ċessibilita illi mandu xejn xaqsam ma' s-saxħa u sigurta fuq il-posta xogħol imma fuq l-aċċess għal posta xogħol biex ħaffef il-ħajja l dawn in-nies u biex kemm jista' jkun iżid l-indipendenza tagħhom. Nafu li din kwestjoni għad dependenti għal kważi sena u allura nittama illi intom tistaw tixpronaw il-kollegi ta' f'ħdan imko kif ukoll oħrajn fil-parlament biex tħaffu dan id-dossier. Illa li xawnek regoli speċjali illi għanna bżoddom u rridu nuru l-nies disabilita illi verament qed nieħdu ħsiebhom minn kull għat. Minn kull għat. Fuq eh, kodizjoni speċifiċi għal ċertu kategoriji, iva nasib eh, illi għala le, pero ma nistax intik eh, tweġiba preċiża. Grazzi, Senjora Tyson. Issa, naddu għal-mistidna tagħna l-panel naddu l-ewwel għal Andrea Hartwick mill-Kumitat Ċentifiku fuq l-Unità ta' ricerka għanna Lauren Fokel, ricercatore kif ukoll għandna rappreżentanta mill Business Europe. Mbagħad eh, introduzzjonijiet qosra naħseb nistgħu nibdew mill-professur Hartwick. Grazzi ħafna għal din l-istedina. Għam ta' skol biex eh, nejdurkom x'inhi għal-fema tagħna l-approċ eh, għal rekomendazzjonijiet eh, ULS e għal karsinogeni kimiċi mutaġeni fuq il-post ta' xogħol. Aħna u nipproponu e għawel si jew nkella pariri oħra xjentifiċi fuq dawn il-karsinogeni u mutaġeni. Sta' kull prezentazzjoni jifa. Emmi. fuq eh, id-distinzjoni eh, tal-karsinogeni eh, f'kas ta' wieħed li kun espost għal dozi baxxi ngħid pereżempju xi ħadd li ġie espost għal dawla aħħar 20-30 sena wieħed irid janalizza il-karsinogeni fid-dawl ta' dak fid-dawl ta' livelli ta' espożizzjoni li kun għad fadal aħna minna evalwazzjoni ta' data kollha li għandna ta' nies eh, posta xogħol kif ukoll ta' data ta' karsanogeni mill-annimali imma wkoll minn eh, elementi oħra. Mill-Kumitat Skoll qed niproponu jew health-based value ġveri valura bazata fuq is-saħħa, nista' nagħtikom eżempji iktar tard, jew kellha stimi ta' riskju numeriċi, ngħidu pereżempju isma' b'dan il-livell ta' espożizzjoni jista' jkollkom dan qed esponu ruħkom għal dan ir-riskju. Imbagħad għandna mm, la proposta għawijel jew nkella as stimi ta' riskju numeriċi. F'dan il-każ meta ma jkunniex data jew nkella fejn ma jkunx hemm ċertu livelli ta' karsinoġenija fuq il-post ta' xogħol. F'din il-graf tistgħu taraw li minn esperimenti li saru fuq l-annimali jew nkella exposure li kien hemm qabel fuq il-post ta' xogħol ta' fejn għandek livelli għolja ta' karsinoġeni jew livelli u apparenti. Meta naraw naqra il-low level exposure u naraw il rabtiet lineari u għed jista jara differenzi bejn id-dozi olja u il-dozi baxxi jista' jkun illi l-azzjoni tal-korsinoġi hija biss prezenti tidher biss f'livelli għolja. Ġifieri per pereżempju m'għandekx mekkanizmu ta' reazzjoni eh, ma' DNA eh, il-linja ħadra li qed taraw fil-waqt fejn inti għandek riskju għalja li lix għandek eh, dozi baxxi il linja safra jew nkella għandek ukoll il-linja l-ħamra fejn inti għandek riskju għal minn kejja illi għandek doza baxxa. Pero dan kollu jiddependi mill-mode of action. Jekk inti ma jkollokx eh, data tal allura inti ma tistax tara ir-relazzjoni bejn dawn l-elementi kollha. U jista' jkun li l-effett eh, huwa li tispiċċa blar blar xenarju possibbli. Mela, dak illi qed nippruvaw namlu uwa illi skont il-mod stazzjoni naraw naqra jekk għanniex karsinogenu ġino tossiku jew kellha non ġeno tossiku. Dan importanti għaliex jekk inti għandek karsinogenu li jereġixxi ma' DNA, inti tista' tantiċipa illi anke jekk għandek eh, espożizzjoni zejra, għandek sara ta' DNA illi tista' mbagħad eh, ikollok mutazzjonijiet tagħha, ġifieri anki jekk għandek eh, esposizjoni baxxa imma ma tistax tifissa livell fejn inti tgħid isma' m'hemmx riskju ulterjuri. Allura aħna ħarisna lejn il-compounds u rajna naqra jekk għandniex dejta biżejjed f'evalwazzjonijiet ta' riskju numeriċi fejn ma kienx dejta ma' provdejn ix-riżultati, ġifiri għadna li awtomatikament jekk hemm karsinogeni rridu jinżammu fl-iktar livelli baxxi. Fil-każ ta' mutazzjoni non ġenotossiku fejn għandek interferenza ma' marbuta mal ehm, ma' ċertu mekkanizmi oħra. F'dan il-każ jista' jkollok effett ta' limitu ta' threshold, ġifiri saċertu punt tista' tkun sigur, u għallura inti jista' jkollok OWL ibbażat fuq is-saħħa. Jista' jkollok ukoll ċertu indikazzjonijiet kif tipproċedi f'dawn f'dan il-każ aħna issuġġerejna erba' gruppi mhumiex kategoriji fissi pero jgħinuna biex niddistingu anki it-tip differenti ta' azzjoni ġifiri għandek. Non karsenogeni, non ġenotassiku fejn inti għandek xorta riskju anki f'livelli baxxi. Eh. Imbagħad be għandek eh, dawk eh, l-elementi fejn inti mintix ċerd dwarhom, de fejn inti qed tistenna li jkun hemm limitu u ċe fejn għandek aktarx limitu prattiku illi aħna nistaw niproponu għawijel ibbażat fuq is-saħħa. Dan huwa l-approċ ġenerali tagħna. And uh, so in case of genotoxic carcinogen Fil-każ ta' karsinogeni ġenotossiċi, grupp A u B jista' jkun uh, illi uh, ma jkunx possibbli li kollok u e li jkun ibbażat fis-saħħa, Inkella mm, fil li jkunna dejta disponibli ikuna stimi ta' riskju assoċjati ma' ċertu livelli ta' esposizjoni, anke wkoll minn dejta li tkun inġabret minn esperimenti fuq l-annimali f'każ ta' moditazzjoni indiretti, aħna nistgħu ngħidu nisfawhom f'kategorija D fejn kenna identifikajna threshold, jew kella fejn naraw illi eh, azzjoni miex daqshekk relevanti, nfittxu alternativi oħra, pero f'kull każ nqisu il-plausibilità kif ukoll id-data li għandna data epidemiologika, jekk jiġifieri kuna diġà data illi eh, il-karsinogenu u taħsara fuq il-bidem, imbagħad naraw naqraw ukoll evidenza li għandna fuq esperimenti li saru fuq annimali, kif ukoll dejta oħra li tkun ġiet ippubblikata fil- literature xjentifiku. Nishtiq eh, natikom żewġ eżempji għandi problema. Tistaw jekk jorobkom terġaw turu reprezentazzjoni. Hawnhekk għandna morru lura slajda. Eżempju huwa Chromium 6 karsenogenu fl-umani u diġa ġi esperimenta fl-annimali għanna karsenogenu ġenotossiku, mutageniku, rajna illi għala voljem ċertu evidenza illi ċertu kromjum 6 jista' naqqas fil-ġisem pero ma stajniex nikwantifikaw, għallura poġenjaħ fi grupp A u għallura rekomendazzjonijiet huma bazati fuq liner estrapolazzjoni lineari għal kanċer tal-pulmun. Għanna eżempju oħra, il-nikel u l-kadmium, u l-kadmium eh, rajna li kienem diġa esperimenti fuq nies u anke l-evidenza n-nies u l-annimali, ta' mhuwiex direttament ġenetik tossiku, però jinterferi mal-proċess ta' reparazzjoni ta' DNA. Ħassejna li l-interazzjoni pero jiktar issir ma' sistema tal-proteini. U allura ikkonsidrajna naqra illi ġista jkun hemm każijiet fejn il-compounds ma jkollhomx effetti karsinogeni. Hawnhekk għandna livelli ikkonsidrana każijiet ta' exposure żgħira ta' nikel il kadmium kellna pereżempju każijiet fejn dak li jkun kellu um, il kellu ċertu organi li ġew intossikati per eżempju il-kliwi jew nkella jew nkella il-pulmuni ġifieri hawnhekk tfajna dan taħt kategorija ċe għadna li mux ħanatu valuri, pero niproponu ċertu valuri, natu pariri, illa li għaxe fl-axar mill-axar eh, aħna ma ridux nindaħlu fuq xieġi fil posta xol, xogħol. Qegħdin hemmhekk biex nagħtu pariri fuq eh, x'laħjar isir minn punti vista tas saħħa. L-aħjar ħaġa li s-sir biex inħarsu nies kontra dawn is sustanzi Naħseb illi nista' għafawne grazzi għall-attenzjoni. Grazzi ħafna. Nista' Nista' nirringrazzjak għall-introduzzjoni, issa nista' ngħaddi il-kelma l Elke Schneider illi taħdem għall-Aġenzija Ewropea għal Sigurta u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Grazzi ħafna komissarju, membri distinti tal-Parlament, nixtieq nirringrazzja President tal-Kumitat tal-Impjiegi tal-Irġajtu Studentuni fisem l-Aġenzija sabiex nippreżenta xi ftit mix-xogħol tagħna u nippreżentaw il-perspettiva tagħna. Nixtieq nżid mal-perspettiva legali u dik xjentifika eh, fuq dawn il-valuri eh, ta' eh, espożizzjoni anka il-perspettiva tal posta tax-xogħol. I won't read out all the figures that naqra il-ċifri kolla li għandi fuq din l-slides ġili rajtu għom, ħan nitkellem fuq zewċ messagġi probabilment intom smajtu dwar l-4 sa 8% ta' mewt marbut ma' kanċer operattiv li huwa marbut l kanċernoġeni fix xogħol imma meta nkunsidraw dawn iċ-ċifri rridu nqisu wkoll li jistaw ikunu differenti ħafna għal sustanzi eh, sostanzi differenti jistaw ikunu ola U punti ħor huwa li ħafna mill-karċinoġenu magħrufa ġew identif identifikati minn mill-fat li il-ħaddima ehm, kienu esposti per eżempju l-asbestos, xħut minnom minn dawn is-sustanzi huma mm, ħazina ħafna. Konsiderazzjoni oħra li rridu isuwa hija li ħafna drabi il-ħaddiema huma esposti għal ħafna karċinoġeni differenti fl-istess ħina hawn seba' sustanzi fl U fl-ewwel grupp ta' ħaddiema li nsemmi f'din it-tabella il-mechanics, il-welders pereżempju, jistgħu jiġu esposti diġà għal tnejn minn dawn is-sustanzi. Il-PAH, u il-żjut eh, tal-magni użati. Iġviri ħafna drabi jiġu esposti għal ħafna karċinogeni fl-istess ħin. Dan mhux Eh, il-kas biss għal postijiet industrijali ma anka għal ċertu professjonijiet bħal parrukkieri li jkunu esposti għal solvents per eżempju u anka għal xi eh, zebat karċinoġeni. Aħna smajna dwar l-evalwazzjoni ta' impatt u l-evalwazzjoni tal-benefiċċji tas saħħa mill-prevenzjoni tal-kanċer, imma diġant ntqal mill-kellima ta' qabli li hemm elementi oħra ta' sostanzi kartinoġeni li jkun fihom ħafna effetti, per eżempju effetti ta' sanitizzazzjoni. Jina semmejt ħafna minnom il-trab eh, tal eh, tal-injam per eżempju li sta joħloq problema fuq il-ġilda imma wkoll ċertu sensittività. U jistem tossiċi jista' jkunu tossiċi kemm jekk jiġu mibluwa jekk wieħed jieħu nifs u jħodhom bin-nifs, eċetera. It-traj chlorethylene, per eżempju, jista' joħlo ċertu problemi oħra bħal wieħed jaqbdu n-nas. X'in nipprova ngħid li il-benefiċċji li jmorru l lin minn konsiderazzjonijiet etiċi, il-benefiċċju li wieħed ikollu eh, din dan il-limitu ta' espożizzjoni huwa r-riskju ta' l-użu ta' dawn il-sustanzi huwa iżjed mill eh, sempliċiment dawk is-sustanzi li kkawżaw il-kanċer jista' jkun hemm aktar eh, vantaġġ jekk nevitaw sensitivizzazzjoni għaliex li wieħed isir aktar sensittiv għal ċertu sustanza tista' twassal li wieħed jitlaq mix-xogħol pereżempju u mbagħad ikun hemm spejjeż ogħla. Għalhekk il-proposta preżenti jista' jkollha aktar eh, benefiċċji ekonomiċi milli sempliċiment inħarsu lejn il-kanċer bħala l-effett ewlieni. Issa nixtieq insemmi r-riżultati minn żewġ pubblikazzjonijiet li għandna. L-ewwel survey, l-ewwel ħarriġ li għamilna fost l-istati membri fuq il-ġestjoni tal-dawn il-limiti ta' espożizzjoni għal dawn il-limiti u it-tieni wieħed huwa ir-rapport ta' eh, evalwazzjoni ta' miżuri meħuda bħalissa kif ukoll il-politiki eh, marbuta propju ma' dan. Biex natikom taqsira ta' riżultati mit-tieni rapport, Uħut mis-sejbit li sibni li kellna kienet li ħafna drabi fid-dejta li nsibu pala sfond għall evalwazzjoni tal-impatt, per eżempju, is-setturi ta' servizzi mhumiex koperti minn din id-dejta. Kif ukoll diġà semma il riskju għal ħaddiema vulnerabbli. Ħaddiema vulnerabbli jistgħu jkollhom espożizzjoni imma din tiġi sottovalutata u xiftit minn dawn il-gruppi jistaw ma jinstabux fid-dejta jistaw ma jkunux inklużi u allura għanna valutazzjoni iżjed baxxa ta' l-effetti. U r-riżultat ieħor hija li l-istrateġiji tagħna huma limitati. U ovvjament il-bżonn ta' soluzzjonijiet fil-postijiet tax-xogħol huwa li nindirizzaw dawn il-gruppi kollha Jek ħarsu leħut mir-riżultati li kellna mir-rapport nixtieq nefasizza l-importanza ta' e, sostanzi ikkawżati minn proċessi li staw jaffettwaw il-ħaddiema fis-seba' sostanzi għandna il-polycyclic aromatic hydrocarbons, din is-soltu il-pH iżda. Din is-soltu hija taħlita u hija diffiċli wieħed jindirizza taħlita x'ħafna drabi hija r-riżultat ta' proċess ta' kombustjoni u mhuwiex faċli wieħed ibassar x'ħad tkun it-taħlita ta' sustanzi għalhekk dak li għamilna hekk huwa li għażilna eh, sustanza waħda il-benzo u użajna lila ħafna eh, riċerka u per eżempju jek naraw riċerka mill-Awstralja u mill-Kanada nistgħu naraw li apparti l-attivitajiet industrijali hemm ħaddiema oħra bħal eh, bdiewa dawk li jaħdmu fir-restaurants, ix-chefs, imma anka dawk li jaħdmu fil-servizzi eh, ta' emerġenza, per eżempju l pumpiri dawn kollha huma esposti. U hemm riċerka fuq il per eżempju id-duħan mill mill-kirurġija li simili għal dik li tinħoloq mit-teknoloġija tal-tuħ bil-laser, per eżempju. U nistaw naraw minn dawn l-istudji li ma tantx teżisti prevenzjoni. Għalek, fl-industrija dawn it-tekniċi tal-tuħ bil-laser jista' jkunem miżuri aktar miżuri implementati milli fil- eh, fit-teatru ta' operazzjoni Dwar il-PAHs, nixtieq ngħid ukoll li huwa importanti li jkun hemm eh, notazzjoni fuq il-ġilda biex wieħed jevita l-kuntatt. Iġbi anke li wieħed ikollu biss notazzjoni tal-ġilda hija xi ħaġa importanti ħafna, messaġġ importanti nistgħu nibatu. Issa nixtieq ndur it-tieni sejbiet minn dan ir-rapport fuq l-evalwazzjoni ta' metodi ta' evalwazzjoni tal-espożizzjoni rajna kif ċertu gruppi vulnerabbli qed jiġu koperti mill-ġbir tad-dejta u nistgħu naraw li speċjalment għal dawk li huma inħaddiema fis-settur ta' servizzi imma wkoll ċertu gruppi bħal ħaddiema żgħażagħ ma tantx hemm data ta' sfond dan għaliex iż-żgħażagħ ħafna drabi għandhom kontratti osra, temporani, jina taw xolijiet ta' per eżempju manutenzjoni u għandhom nuqqas ta' esperienza ħafna drabi mħabba fek ma tantx huma ma tantx għamlu kwalifiki u il xol li għamlu ma għamdomx bżonn kwalifiki għolja biex jagħmluhom. U għalhekk jista' jkun li ż-żgħażagħ jistgħu jiġu esposti għal aktar karċinoġeni għall-istess raġuni u ħafna drabi jista' jkun li jiġu esposti għal ħafna karċinoġeni fl-istess ħin aktar mill-medja tal-ħaddiema. U messaċ importanti għal prevenzjoni għaliex iż-żgħażagħ huma probabbli li jiġu esposti għal periodu itwal ta' żmien minn ħaddiema oħra jekk inħarsu mod partikolari għan pretestati, speċjalment fi xogħol manwali ma' anka fil-parrukkieri pereżempju, jistgħu jkollhom impatt fuq dawn il-ħaddiema impatt differenti minn adult. Imma m'għandniex l-informazzjoni ta' sfond biex nevalwaw is-sitwazzjoni. Imma għal prevenzjoni hemm bżonn qisu dan kollu. Issa nixtieq niġi lura għat-tieni rapport, ġifieri ir-rapport fu il-limiti ta' espożizzjoni fl-istati membri, aħna nistgħu naraw dak li rajna minn dan ir-rapport ma stajniex immorru lura għaċ-ċifri imma hemm xi stqarrijiet ġenerali minn dan ir-rapport. Hemm numru l-valuri ta' limitu ivarjaw eh, għal dawk li ma karċinoġeni fl-istati membri idum qabel ma jiġi fissat dan il-limitu eh, l-OEL u ħafna stati membri adottaw l oel minn pajjiżi oħra din tina idea tal-qsim ta' riċerka u ta' informazzjoni bejn l-istati membri li tiegħed l-ikbar diffikultajiet hija li għandhom eh, nuqqas ta' data u nuqqas ta' data tossikoloġika kif ukoll ehm, problem biex jilħu konsens u dan juri il-valur miżjud li wieħed ikollu eh, valur limitu tal-Unjoni Ewropea fuq dawn is-sustanzi. Nixtieq nara l-preżentazzjoni tiegħi biex ngħid kemm tej fuq xi attivitajiet li ma marbuta mas suġġett ta' smieħ tal-lum. L-ewwel waħda hija studju ta' fattibilità li qegħdin nagħmlu biex nivalwaw jekk xi ikkumplementaw id-data biex tħarriġ fuq l-espożizzjoni għal karċinoġeni u fatturi ta' riskju tal-kanċer fuq il-post tax-xogħol. Għadna kif irċivejna studju l-bira b'xi rakkomandazzjonijiet fuq x'kif nistgħu nbidlu Eh, metodoloġija li tintuża fl-Awstralja. Ħankomplu bid-diskussjonijiet fuq jekk nistgħux nimplementaw Sarriġ pal dan fuq livell ta' Unjoni Ewropea ċertament nistgħu kontribwixxu sabiex ikonna data aħjar li tevalwa kemm hemm ħaddiema li jistgħu jiġu esposti fil-post tax-xogħol u sa fej u x'tip ta' gruppi ta' ħaddiema jistgħu jiġu esposti. Tieni inizjattiva li nixtieq insemmi hija il-kampanja ta' eh, postijiet ta' xogħol f'saħħithom li fl-2018 u 19 ħatkun fuq il-suġġett ta' sustanzi perikolużi. Hemm żewġ suġġetti li semmejt illum li huma rilevanti. L-ewwel waħda ovvjament hija li wieħed qajjem il-kuxjenza tar-riskju Iġbiħut mill-messagġ li jiena i-prezentajt illum u kol ħajkunu parti minn dan l-eżerċizzju ta' għajmin ta' kuxjenza It-tieni waħda hija il-protezzjoni ta' ħaddiema li għandhom eh, bżonnijiet speċifiċi u riski ola jew għax huma vulnerabli psikoloġikament jew inkella għaliex il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom jagħmluhom aktar vulnerabbli. Jew inkella minħabba xogħol li huma fil-fatt jagħmlu jew inkella livelli aktar baxxi ta' kuxjenza nixtieq insemmi wkoll il-dimensjoni tal-ġeneri u il-ħaddiema nisa għaliex ħafna drabi naraw li f'ċertu setturi hemm inqas eh, ħarsien. Il-miżuri li għandna fuq il-post tax-xogħol huma l-istess il-local exhaust ventilation kif ukoll eh, l-espożizzjoni tal-ġilda pereżempju u anka ċertu sustanzi fuq il-post tax-xogħol. Nixtieq insemmi wkoll li aħna nappoġġaw ir-roadmap tal-karċinoġeni din hija inizjattiva li tieħdet mill-Olanda, mill-Presidenza tal-Olanda, li jkun hemm pjanta azzjoni fuq numru ta' snin li ħatibqa' sejra sal-Presidenza Awstrijaka fuq is-suġġett tal-karċinoġeni. Aħna bħala aġenzija impenjajna ruħna li norganizzaw avveniment annwali u nħejju informazzjoni mill-imsieħba kollha. L-avveniment din is-sena ħajkun fil-fira tal-A eh, plus A u ħajkunem eh, stati membri prezentaw il-kampanji tagħhom x'jagħmlu lodot prattiċi. Ħajkonna wkoll prezentazzjoni ħata l-Olanda fuq skambju li huma għandhom mal kumpanniji fuq is-suġġett ta' sostituzzjoni u ħajkollna prezentazzjoni gwida fuq is-silika u l-wieħed jevita is-silika. Nixtieq nagħlaq il-preżentazzjoni tiegħi billi nsemmi l-aħħar suġġett tar-riabilitazzjoni u ritorn għax-xogħol wara l-kanċer fil-avveniment tal-ġurnata dinja tal-kanċer publikajna rapport imma fil-5 ta' Ottubru ħankun qegħdin organizzaw workshop fejn aħna stidilna pereżempju il-grupp tal-MPs kontra l-kanċer fejn ħajkunu qegħdin diskutu il riżultati ta' riċerka addizzjonali, eh, kazistika każistika tal-kumpaniji fejn diskutejna mal-kumpaniji xi wħud mill-kwistjonijiet li affettwawhom li huma rilevanti għalihom ma kif ukoll is-sidin ta' support schemes biex jappoġġaw li l-ħaddiema eh, li kollhom il-kanċer mor lura x-xogħol. Nixtieq nagħlaq il-preżentazzjoni tiegħi hawnhekk u nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi il-kelma lis-Sur Vogel. Ngħaddi l-kelma lilek. Nitolbok ma titkellimx aktar minn 10 minuti, grazzi. Loda iva, tajba, mela jiena ħankun qed nitkellem fisem li TC, ġifiri il-Konfederazzjoni tal-Unions Ewropej, Jiena naħseb li l-ħidma fuq l-ewwel parti tfisser progress sinifikanti biex nħarsu lil ħaddiema minn dawn il-kanċers li huma marbuta ma' xogħol. Il-Parlament kellu rwol sinifikanti biex jikseb dan ir-riżultat. Għax irnexxielu iġi flimkien xi 85% tal-membri ta' persuni fil-vot li appoġġaw dan il-fatt. U jiena naħseb li rieda tal-Parlament li Eh, iwaqqaf leġislazzjoni ambizjuża biex tħares il-ħaddiema mill-kanċer diġa waslet għal riżultati pożittivi ħafna u aħna nittamaw li t-tini parti u mbagħad it-tielet parti ħajkollhom ukoll riżultati simili. Mux ħana għod nidħol fil-dettali kolla tal-prezentazzjoni, ħana prova inżomma l-ħin li tajtuni, imma dak li huwa importanti huwa li nikkonsidraw li meta aħna nadottaw leġislazzjoni biex inħarsu il-ħaddiema mill-kanċer huwa kruċjali li naraw x'inhu rekwiżiti ta' trattati trattati jgħid li għandu jkun hemm livell qoli ta' ħarsin tal-saħħa tal-bniedem fil-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea. U meta niġu biex nipproteġu il-ħaddiema mill-karċinoġeni, huwa importanti li nevitaw kwalunkwe standards doppji Għalek, meta tna nitkellmu fuq il-ħaddiema, forsi nistgħu naċċettaw eh, l-espożizzjoni għal livelli ola ta' riskju minn postijiet oħra. Per eżempju, meta mqabbel mal-tpoġija fuq is-suq ta' sustanzi kimiċi jew inkella anka flikel. Għalhekk hemm bżonn nassiguraw li jkollna l-istess livell oli ta' ħarsien ta' saħħa tal-bniedem Eh, f'leġislazzjoni speċifika meta niġu għal eh, saħħa u sigurezza tal-ħaddiema bħalma għandna f'qosma leġislattivi oħra. Issa meta niġu għal proposta speċifika li ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni, ġbi tieni parti, tieni batch, għal reviżjoni tad-direttiva tal-karċinoġeni, hemm numru ta' emendi li aħna rridu nipproponu u dawn jiddependu fuq annessi wieħed u tlieta ta' direttiva. X'inhu r-rwol ta' annes wieħed? Huwa importanti ħafna. Annes wieħed hemmhekk hemm lista ta' proċeduri li jistgħu jesponu lil ħaddiema għal riski karċinoġeni. Meta qed nitkellmu dwar proċeduri ma qed nitkellmu dwar sostanzi li jitpoġġew fuq is-suq, qegħdin nitkellmu dwar serje ta' proċessi industrijali kif ukoll attivitajiet li jista' f'xi mument jew ieħor joħolqu eh, espożizzjoni perikoluża ta' natura ta' riskju karċenogenu. U dan jiddetermina l-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva. Issa jenis nħares li sustanzi, jekk is-sustanzi huma klassifikati bħala karċinoġeni mill-ewwel jaqgħu taħt id-direttiva jekk mhumiex identifikati u klassifikati b'dan il-mod imma jilħu l-istess għanijiet bħal oħra, eh, awtomatikament ukoll jaqgħu taħt id-direttiva. Imma għandak li huwa l-proċess għal-ħolqien tal-proċess aħna għandna bżonn għan-nies wieħed. U għan-nies wieħed irid ikopri il-maġġoranza tas-sitwazzjonijiet li fil-fatt iseħħu fuq il-post tax-xogħol U għawek aħna qegħdin nitolbu lill-Kummissjoni sabiex tuża numru ta' dokumenti li diġà jeżistu lista fasla mill-awtoritajiet Olandiżi l-istituzzjoni tal-saħħa pubblika tal-Olanda għandhom lista ta' proċessi u hemm lista oħra prodotta mill-organizzazzjoni ta' trade unions jekk tqabbel iż-żewġ listi tara li hemm irdupjar bejniethom qegħdin nitkellmu dwar l-istess proċessi li huma koperti minnhom it tnejn Issa nippruvaw nkopru l-ikbar numru ta' situazzjoni ta' espożizzjoni possibbli fil-ħajja reali irridu inħarsu lejn eh, l-exhaust tal-magni diesel u hemm espożizzjoni kbira għal dan illum fl-Ewropa u dal-waqt nerġa' nidħol fid-dettall fuq dan. Imma apparti dan irridu nkopru wkoll it-trap u anka il-fumes li ġejjin mill-akstu. Eh, irridu nespandu il-, eh, l-ambitu ta' direttiva għal numru ta' situazzjonijiet ta' eh, espożizzjoni għal ċertu polycarbons ukoll. Nixtieq nifoka imma fuq il-magni diesel u l-emissjonijiet li joħorġu minnhom. Ir-raġuni għal xiex għandna bżonn dawn il emissjonijiet fl-annes wieħed huwa għaliex huma eh, karċinoġeni hemm biżejjed data koperta fil-monograf mill ċentru internazzjonali għar riċerka fil-kanċer numru ta' persuni esposti huwa kbir ħafna u għalhekk għandna bżonn nieħdu ċertu azzjoni. Kemm jista' jkun malajr? Jekk tieħu data prodotta mill-Kummissjoni fl-analiżi tal-impatt, tista' tevita fil-fatt 230 mewt. Me fuq periodu twil ta' żmien dan huwa impatt kbir u din hija xi ħaġa l-Kummissjoni kienet tattara xi snin ilu imma sfortunatament l-emissjonijiet ma kinux inklużi fit-tieni batch. U dan għal numru ta' raġunijiet li jiena fil-fatt ma naħsibx li huma xjentifiċi. Kien hemm ħafna lobbying li sar li jipprova joħloq ċertu dubju dwar din il-kwistjoni. U ntqal ukoll li l-magni antiki kienu f'kategorija differenti minn dawk il-ġodda, imma dan mhuwiex rilevanti brabta mal ma direttiva tal-karċinoġeni qegħdin nitkellmu fuq l-espożizzjoni hawnhekk għalhekk id-distinzjoni bejn il-magni antiki u ġodda mhijiex rilevanti. U l-opinjoni li ġiet adottata f'Diċembru tal-2016 hija bbażata fuq studju li sar fl istati Uniti u dak l-istudju jħares lejn kundizzjonijiet kompletament differenti minn dawk ta' fuq il posta xogħol. Jekk ikolkom il-magna ta' diesel li tintużat u anka il-firin li ntużaw għall-istudju kien hemm erba' sistemi ta' prevenzjoni li ġinu ġew imposti bejn eh, il-magna u l-annimali, ġifri ma tista' twattasal l ebda konklużjoni fuq il-ħarsin tal-ħaddiema fil-dinja reali, fil-ħajja reali minn l-emissjonijiet tal-exhaust tal-magna diesel. Għaliex qegħdin nitkellmu dwar l-iżjed ġenerazzjoni riċenti tal-magni tal-karozzi li jintużaw ċertu testjar. Edin naħdmu koll li nistabilixxu il-valuri limitu u l-kriterji. U aħna nemnu li l-kriterji għandhom ikopru l-maġġoranza tal-sitwazzjonijiet ta' ħajja reali għal nisa u irġil. Jekk tikkunsidra dawn il-kriterji l-fatt li inti tiverifika l-espożizzjoni ta' anka ħaddiema nisa, ċertament irrid ikollok limitu, il-valur tal-limitu tal-espożizzjoni tal-formaldehyde per eżempju. U jkun hemm ħafna espożizzjoni tan-nies għal dawn is-sustanzi. U aħna nistgħu naraw li l-valuri limitu ħaj ħajspiċċaw ħafna iżjed baxxi mill-esposizjoni li qed nosservaw bħalissa fil posta tax-xogħol, hemm numru ta' stati membri li għandhom definizzjonijiet nazzjonali tal-valuri limitsu u jiena naħseb li dinja xi ħaġa tista' tkun utli biex niddefinixxu il-limiti Ewropej, imma hemm bżonn inkunu konsistenti anka fuq sma oħra ta' leġiżlazzjoni u hawnhekk qed naħseb dwar ir-reach li hija xi ħaġa importanti ħafna. U jekk inqisu dan, ħatejna sabiex niddefinixxu mod aħjar il-valuri limitu ta' espożizzjoni. Ekstremo il-veski, evidament bon. Mux aċċettabli illi ikollok livelli olin ħafna ta' protezzjoni meta jkollok livell bax ħafna ta' protezzjoni għal sustanza oħra. U għalhekk li qed għad napoġġaw eh, dan l-NS tlieta tal-Parlament ġibir xinu huwa riskju residwali għal kull valur limitu eh, li ġi fissat fil-leġizlazzjoni komuni issa. Fuq eh, il-beċ numru 2 għanna ħames propozizjonijiet minn xħan għot nidħol fi dettal ovvjament nibqa dispozizjoni taħkom biex intikom iktar dettali fuq dan kollu. Hawnhekk għanna tlet sustanzi li fuqhom il-Kummissjoni ma ħarġitx valur limitu ta' espożizzjoni u fuq eh, dawn u għanna żewġ sustanzi li fuqhom il-valuri tal-Kummissjoni jitnaqsu il-valuri, per eżempju, triokletrilen, fejn jtieġi suġerit 55 mg kull metru kubu eh, u eh, meta naraw li ħafna mill-imprizi eh, taħt riċ għandhom valuri ferm inqas illi allura niproponu illi jitnaqsu tam qabla mal-valuri li jem fannest li jitama jena minix ħan għad nitħol fil-dettal kif għatebe, pero l-importanti għal li definixu kriteri għabbazi ta' xiex aħna noħorġu bil-proposti konkreti tagħna. Grazzi. Mr. Fogel, then I'll give the... Grazie ħafna issa sernad il-kelma lil Rebecca Smith li hija eh, konsulent eh, anzjan Business Europe. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, grazzi tal-istedina u koll għal-imsiba soċjali sabiex natu l-opinjoni tagħna dwar dan. Naħsbu li huma importanti li nisemew l-opinjoni ta' żewġ naħat tal-industrija kellna diġà smih minna fl-ewwel parti tad direttiva u għandi messaġġ simili għal dak li eh, għaddejt l-ewwel darba aħna bħala min ħaddem nappoġġaw bu ġenerali l-proposta ta' Kummissjoni għattili parti u bu ġenerali nappoġġaw ukoll l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni f'dan is-settur sabiex ikun hemm reviżjonijiet ta' direttiva dwar il-karċinoġeni sabiex niżguraw li nkopru il sustanzi kollha li għandhom ikunu koperti. Għanna koxim il-fatt li il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq l-opinjonijiet tal-Kumitat ta' Konsulenza fuq is saħħa u s-Sigurtà. Dawn joħorġu konsens ġenerali bejn gvernijiet minn u ħaddiema fost it-28 stat membru. Umbat ukoll hemm ir-rakkomandazzjoni ċientifiċi ta' skon. Għalkemm noħorġu b'kunsens ġenerali hawnhekk forsi waqt il-proċeduri tisebew opinjoni differenti, però huwa dejjem importanti li tkun tafu li aħna ħdamna li aħna ħdimna fl-imkien anke mal-Kumitat ta' Konsulenza sabiex noħorġu b'dawn il-valuri limiti u għalina huwa importanti ħafna li dawn il-valuri limiti illi tipproponi il-Kummissjoni għabbażi tal-Kumitat ta' Konsulenza jiġu onorati matul il-proċess Is-sustanzi illi studjajna ġew inklużi f'din it-tieni parti aħna diġà smajna minnħat ta' trade unions u iktar sustanzi f'din il-parti, però aħna nemnu illi l-għażla li għamlet il-Kummissjoni kienet l-għażla tajba f'dan istadju għaliex għalina huwa importanti ħafna illi il-proposti li nsiru għall-inklużjoni ta' sustanzi jew limiti Ġadda fil-proposta jkunu bbażi ta' e, ta' e, eżaminazzjoni xjentifika u ma jkunx hemm inklużjoni arbitrarja ta' sustanzi fid-direttiva. Importanti illi ikunu um, analizzaw l-impatt soċjoekonomiku wkoll għabbażi tal-parir tal-Kumitat ta' Konsulenza punt li diġa sar u li u importanti li meta niġu għal implementazzjoni ta' direttiva u tal-valuri limiti minnaħa tal- ta' minna ħaddem illi dawn il-valuri limiti kun jistaw jitkejlu u it-tekniki sabiex ikun il-kejl fil-fatt ikun jeżistu. Għalhekk hemm xi kwistjonijiet fuq xi stanzi ma diġà għalet il-komissarju kol u għalek ma daħlux ċertu sustanzi f'din il-parti għax għatfadal xie xol xie smajna u kol li qed isir xor fuq it-tiet parti u eventualment raba parti. Aħna nisqu mal-Parlament u mal-Kunsill u partit oħra li huma voluti fis-segwitu ta' dan il-proċess leġislattiv sabiex jonoraw il-kunsens ġenerali li nstab fost il-Kumitat ta' Konsulenza u sabiex nimxru qoddim ta' malar din il-proposta. Aħna nikkonsidrawha proposta ambizjuża. speċjalment meta nżommu f'moħħna il-partijiet differenti importanti illi niftakru li din id derattiv m'għandix biss valuri limiti, però għandha obbligi aktar mifruxa għal min iħaddem f'termini ta' protezzjoni ġenerali għal ħaddiema tagħhom. Ovvjament il-valuri limiti huma importanti, però rridu naraw dan fil-qafas ġenerali tad-direttiva mhux il-valuri limiti biss hemm fil-waqt illi aħna qbilna li għadhom jiżdiedu ma' direttiva aħna ma rridux ninsew illi minna ħaddem jagħmlu ħafna aktar biex jipproteġu l-ħaddiema għax għandhom l-obbligu legali wkoll. Hekk kif għaddejjim bil-proċess leġislattiv ċerta illi bħala membri tal-Parlament u oħrajn ser tisema minnaħa tal-kumpaniji li għandhom diffikultajiet sabiex iżommu u jimplementaw dawn il-valuri limiti. Aħna nafu dan u anki minn rappresentanti tal-ħaddima trade unions forsi smajtu li għanna morru għal valuri iktar baxxi, però għalhekk jiena naħseb illi kien hemm bilanċ tajjeb fil-proposta tal-Kummissjoni. Ovvjament hemm min jgħid li dan mhux biżejjed, hemm min jgħid li jew iżejjed, però Palma qed qabel il-kunsens li instab bejn iż-żewġ naħat tal-industrija fil-Kumitat ta' Konsulenza huwa bilanċ tajjeb. U nispera illi dan jiġi protett waqt il-proċess. Nista' nikkummenta fuq l-ewwel parti wkoll. Aħna kuntenti wkoll li nstab kompromess bejn il-Parlament u l-Kunsilli għadu jrid eh, eh, jaċċetta dan kollu. rajna wkoll l-opinjoni ta' min ħaddem illi jaraw dan bħala kompromess aċċettabbli. Ovvjament għadda xifti żmien qabel ma wasalna għal daftej fimnali, ma kienx dejjem ċar minn ħatana jekk kienx possibbli noħorġu biftejjim kien hemm xi tħassib illi l-opinjonijiet kienu sejrin f'direzzjoni differenti Però irnexxina navanzaw għalhekk aħna kuntenti li naraw li issa kien hemm Nisperaw illi fit-tieni parti u fil-partijiet futuri inkunu nistgħu ikolna ikun jista' jkollna proċess effiċjenti wkoll u ikun hemm bejn il parlament u l-Kunsill kemm jista' jkun malajr. Ovvjament hemm xi kwistjonijiet iktar mifruxa illi nasab issa ġew indirizzati fl-ewwel parti, eżempju ir-repertoxins. M'hemmx għalfejn nerġgħu lura għal di kwistjoni fit-tieni parti u t-tielet parti u nerġgħu nitlu f'affarijiet li diġà ġew deċiżi, nixtieq ukoll ngħid illi bħala minħaddem din hija kwistjoni illi qed niddiskutu għadejjem aktar di. Irridu naraw kif inhi s-sitwazzjoni attwali jekk inbidlitx fl-aħħar snin u nippruvaw nifmu aħjar x'irid isir f'dan is-settur. Nista' nitkellem ukoll dwar il-Kumitat ta' Konsulenza b'mod ġenerali kien hemm xi kritika għal mod kif il-Kumitat ta' Konsulenza u l-Kumitat ta' Skol ħadmu għaliex Eh, damu ħafna sabiex joħorġu valuri limiti peress li kien hemm proċess rigorus ħafna. Xtaqt nieħu l-opportunità sabiex ngħid illi issa qed naraw ix-xogħol tal-Kummissjoni u tal-Kumitat ta' Konsulenza li issa qed l iktar. Issa għandna serje ta' rakkomandazzjonijiet mingħand skon u naf minnaħa ta' kollegi li involuti fil-dettalji ta' xogħol illi qed Jamlu dak kollu li jistgħu sabiex joħorġu b'opinjonijiet fuq firxa siħa ta' sustanzi u issa qed naraw illi meta ikunu rridu naġru fil-fatt naġru iktar. Naħsbu li huwa importanti ħafna li dawn il-proċeduri illi nadu mill-Kumitat ta' Konsulenza fejn ikollna diskussjonijiet u ftejmiet bejn ħaddiema minn ħaddem u rappresentanti kwal tal-gvernijiet importanti illi naqblu illi sabiex inkunu sabiex il-Kumitat ta' Konsulenza ikollu valur miżjut irridu niżguraw li dawn il-proċessi jisiru ehm, fi żmien xira u naħseb li kien hemm titjib dan il-qasam ukoll. Kien hemm kwistjoni sensittiva li semmiet l-emissjonijiet tal-magni tad-diesel jiena ma naqbilx bisih ma dak li tqal minnaħa ta' trade unions forsi mhux ta' sorpriża għalikom. Fil-fatt aħna naqblu mal-approċċ tal-Kummissjoni li ma ninkludux din il-kwistjoni fid-direttiva. Ovvjament din hija eh, kwistjoni miftuħa, però bħalma għandna bħala dak eh, bħala minna ħaddem fil-kumitat ta' konsulenza wkoll U bħalma tqalilum u importanti li naraw jekk ċertu sustanzi u valuri limiti fil-direttivi meta jiddaħlu jkun jistgħu jiġu implementati fil-post. Aħna ma naqblux illi distinzjoni bejn il-magni odma u ġodda hija irrelevanti. Anzi, aħna nasbu li hija kwistjoni importanti ħafna għaliex ħafna mill-istudji li saru sissa kienu bbażati fuq espożizzjoni jew espożizzjoni parzjali minn magni ta' diesel antiki u s-sitwazzjoni mhix l-istess fil-każ ta' magni ta' diesel ġodda għax il-konċentrazzjoni ta' kimiċi hija differenti. Da' koll jiġri fil-futur f'din kwistjoni irridu nara f'dan id-dawl ukoll. Għax hemm differenza fil-livell ta' espożizzjoni tal-ħaddiema, ma nistax naqbel li dinija dan huwa kas ta' lobbying minn ċertu setturi tal-industrija, dan ġara għaliex dal-istadju m'għandniex e, teknika ta' kejl waħda standardizzata f'dan il-qasam jekk ħarsu lejn modi kif intejbu il-protezzjoni tal-espożizzjoni tal-ħaddiema għal karċinoġeni differenti, ovvjament dan u importanti wkoll naqblu badal l approċċ però illi importanti illi dak li jisir fuq livell leġislattiv ikun jista' jiġi implementat. Xi każijiet nafu illi l-emissjonijiet minn trakijiet, pereżempju, emissjonijiet ta' diesel jistgħu jiġru meta pereżempju kumpanija tibgħat prodotti ġo trakk għal kumpanija oħra, ovvjament il-ħaddiem il-ħaddima jistaw jiġu esposti għal xie emissjonijiet, pero huma ma jkunux jafu fil-fat x'magna tintuża f'dak it-trak għax ġej minn kumpanija oħra. Dan huwa eżempju prattiku fejn jista' jkun diffiċli ħafna sabiex inkejlu l-espożizzjoni, speċjalment skont id-direttiva tal-karċinoġeni, dejjem irridu nżommu f'dan f'moħħna meta nkunu qed naraw kif intejbu id-direttiva. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna l-kol kemm intom. Naħseb illi huwa importanti illi nisemmew l imsieba soċjali għaliex intom importanti għal pożizzjonijiet illi aħna bħala politiċi qed diskutu. però t-tieni partija evidenza xjentifika għalhekk imsieħba soċjali u xjenza. Irridu inżommu għom rib sabiex naslu għal deċiżjonijiet tajbina unek fil-parlament, ekk kif jipruvaw jagħmlu ħafna politiċi fil-fatt. Grazzi tal-kontributi tagħkom. U kienu kol ta' pjaċir nisma lilek Rebecca Smith meta għat illi meta rridu naġlu nistaw naġlu. vittini din. Naħseb dan imur ukoll għall-imsiba soċjali u għall-politiċi. Aħna nixtiequ naġlu aktar u fil-fatt nistgħu naġlu aktar. U bekk naddi il-kelma l-sur Roland għall axar kelmi tiegħu illi se jkun responsabbli għat-tieni parti ta' direttiva dwar il karċinoġini Għalek, eh, aħna ti però nerni xurxin. Grazzi, eh, nishtiq nisjab eh, ma' reklasjamenti ta' daw kolla li kontribuxew, nasab li kena interventi ta' sew interessanti u rħajnuna u koll biex nimxu l-qoddim fil-ħidma tagħna. Eh, u koll nifraħ il xogħol u l ambizjoni tal komissjoni kif għalu bosta oħrajn eh, huwa suġġett fejna għal iktar minn xarsin xejn ma sar, issa qed naraw ħafna moviment eh, Nemmen li eh, dan kollu kollu marbut ma żmien kollha li ħadna biex eh, nerġgħu għajmu dan il-moviment, però sa rridu nkomplu b'dan ir-ritmu u rridu naraw li ntejbu il-protezzjoni tal-ħadema tagħna għedin fit-tieni revizjoni, qed nisma' rihem ukoll it-tlieta, it-tielet u raba waħda mis-semija, naħseb li eh, dak li għandna bżonn hija revizjoni eh, permanenti, ġivir proċess li ma sempliciment eh, sempliċement għaliex ir-realtà ta' sustanzi li ħadiema ħabtu wiċċhom magħhom jevolvu qed jevolvu iktar u iktar malajr u allura ċertament li nifirħu ix-xogħol kollu li sar per eżempju fl-ewwel fuq l-ewwel beċ nishtiq ninaqat eh, ma dak il-qalet rapporter, eh, il-filosofija tibqa l-istess, eh, ġifiri, nkunu ambizjużi mezza fuq il-ħarsien għal ħaddima ma kol soluzzjonijiet prattiċi li wieħed jista' jimplementom fil-post għal min ħadem ġifiri ma jagħmelx sens li jkun ambizzjonijiet kbar ħafna jekk ma kunx nistgħu nikkontrollaw u implementaw il-proċessi it-tieni punt importanti li rridu nżommu f'moħħna anke rajnieh fil-hearing li jkunu f'kuntat ma l-imsieħba soċjali daw kollha li jippreżentaw il-minħaddem il-ħaddiema ġifieri neħdu konsiderazzjoni il-vuċi ta' daw kollha interessati u jiena bħala politiku nix ngħid li ma nafx id-dettalji allura biex ikun nista' naħdem biex ikun nista' nipproponi atti leġislativi rrit nintaqa l ewel ma' dawn turi kolla kollha u koll ma' xjentifik ma' xjenzati. U nixtieq ringrazzja il-ħidma li sar anke koll ringrazzja l-ħidma ta' rapporters se sew Bicċa xoll eccellenti din li saret fuq l-ewel beċa. Importanti li komplu dan il ritmu komplu aħna tal-inqas bl-istess mod u minnaħat għana bħala parlament eh, koplu nikollaboraw kemm jista' jkun jena żgur mhux hu eh, il-ħin biex nipprova nikkalma dan il-proċess eh, indemmu li għanzi ħana medda kollu biex nisma x'għandhom xejdu daw kolla interessati l-imprizi xjaħsbu realtajiet differenti bejn l-imprizi l-kbar, l-imprizi zar u medji e, u zgur li ħana ċetta li għandu jkun hemm xi protezzjoni inqas minħabba ċertu realtajiet ta' imprizi li ma' kif bir-realtajiet differenti ta' dawn l-imprizi naraw li ħanilħqu l-anijiet tagħna. nemmen illi ħanamlu bieċa xol tajba, Jena nserraħ fuq il-kollegi, deputati naf li ma tantx għadbaqa ma hawnhekk ma normali, mx glovi, u jiena bħala president ta' komitat nixtieq ngħid li xorta waħda nserraħ fuq il-kollaborazzjoni kima shadows biex nkomplu l-ħedma tagħna fuq it-tieni beċ u tielet u raba. Grazzi kbira lil kol min u involut u il-btajlet tajjeb eh, jekk alla jrid ikun eh, lura hawnhekk eh, b'ħafna enerġija biex inkomplu l-ħedma fuq id-dossier. Grazzi Klod ninsab ħerqan għal dan l-aħħar kelma minnaħa tal-Kummissjoni DG Employment. Naddilek il-kelma is-sur Stefan Olsen. Grazzi, ser nieħu di l-opportunità sabiex nifraħ lilek u s-sur Roland u lill-membri onorevoli l-oħra tal-Parlament għal-ħidma taħħa fuq l-ewwel parti u l-konklużjoni ta' suċċess. Nirringrazzjakom ukoll tal-li ehm, organizzajtu dan ismih il-kellima nitkellmu llum, l-lum, iskoll, oxa, l-imsiba soċjali qed jagħmlu ħafna xogħol ukoll wara l-kwinti sabiex dawn il-proposti jsiru realtà għalhekk tajjeb li kienu hawnhekk illum u smajna lilhom ukoll għax kif tistgħu taraw dan hemm ħafna ħidma eh, sfiqa li qed issir wara l-kwinti fisem il-kummissarju nixtieq nifra nawgura li s-surra l-anku suċċess dan din it-tieni parti qed nitkellmu dwar it-tielet u r-raba parti, però de facto bħalma kont qed tgħid dan kollu mhux se jispiċċa bir-raba parti se jkun proċess ta' aġġornament qed naħdmu f'termini ta' partijiet minħabba l-programm ta' ħidma, però mhux se jaqfem ix-xogħol kif għandna fil-komunikazzjoni. Għandi komment kont xifti timnikke dwar il-komment dwar il-lobbying u illi dan seta jaffetwa il-proposta tal-Kommissjoni għalek fisem il-Kommissarju Tissen nishti um, u jiddispjaċini li um, sar dan il-komment minnaħat tal-Konfederazzjoni Ewropea ta' Trade Unions. Grazzi ħafna. L-iskadenzi għal din it-tieni parti hija illi la bossa rapport se jkun lest fi 17 ta' ottubru, il-konsiderazzjoni se sir fin ta' novembru, l-eskadenza għall-emendi se tkun l-14 ta' novembru, u mbagħad ser nivvotaw f'dan il-Kumitat tal-Parlament f'Jannar tal-2018. Grazzi ħafna u nawguralkom sajf sabiħ. Grazzi.